So, dear colleagues, I, uh, I propose that we start. Sis kollegi, li nibdew. Mela, għandi xi stqarrijiet tal-lodu. Sinjura Rigne ġiet imħatra rapporter għal kas tal umunita ta' Jean-Marie Le Pen Umbat kien ukoll il-ħatra ta' rapporter għall-umunità ta' Jean-François Girac. Sur Zvespka u kolġi u kol maħtur rapporter għal proċedura ta' insolvenza. il komitat jihu nota ta' mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni minn Mara Mizotto skont regola wieħed li ta' tlieta ta' regoli ta' proċedura dwar użu illegali ta' l-użu ta' ismijiet famużi fir-reġun Veneto għal raġunijiet kummerċali fl-Unjoni Ewropea u pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea u Dominik De Martin dwar ħlasijiet għal SMEs. Is-Sur Negrescu u s-Sinjura Komodini ġew maħtura biex jieħdu sem fil-laqa tal-Forum Intergovernattiva. Il-Kommissarju Kaniete jiġi mistieden għal laqa ta' 12 ta' Lulju 2016. Issa, nilqa l-Kummissjoni u naddi l-kelma l-rappresentanti mid-DG għall-istabilità finanzjarja u servizzi finanzjarji. Għanna l-kellima unek prezenti. U nishtiqu nisimaw is-sejbit ta'kom mill-konsultazzjoni kom pubblika dwar linji gwida mhux vinkolanti jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi tal-li tajtuna din l-istedina biex naġġornawkom dwar is-sejbiet wara l-konsultazzjoni pubblika tagħna dwar il-linji gwida ġejjieni, linji gwida mhux vinkolanti għal dak li għandu xaqsam rapportaċ mhux finanzjarju għal kumpaniji il-konsultazzjoni pubblika ġiet fit-tmima ilu. kien ħafna kummenti. Għadna publikajniex dak li ċevejna, għadna għadin naħdmu fuq dawn is-sejbiet, iżda minista nishtiqu nixtiequ naqsmu maqom il sejbiet tagħna preliminari. Aħna wkoll qegħdin nabbozzaw il-linji gwida wkoll flimkien mal-istqarrija tas-soltu biex bekk naddottaw kollox fl-aħħar tas-sena skont ir-regolament għal rapportaġġ mhux finanzjarju. Issa, eh, nad il-kelma Nikola Ganje illi jattikom aktar tarif dwar is-sejbit preliminari. Thank you, Honorable Chair. Grazzi ħafna, President, Honorable Membri. Se prezentawkom il-lum minar dawmien it-taqsira tal-informazzjoni No. Ok, yes. Uh... Iva, tajjeb. Mela, nfakkarkom. Il-ħidma tagħna biex niżviluppaw dawn il-linji gwida ġeja mid-direttiva 2014-95 dwar l-isvelar ta' informazzjoni non finanzjarja u ta' diversità minn ċerti kumpaniji kbar u gruppi. Id-direttiva daħlet fis-seħ f'Diċembru 2014 L-istati membri għadhom edin jaħdmu fuq it-trasposizjoni ta' direttiva fil-leġislazzjoni nazzjonali. Dak il-proċess jiġi fit-tmimu f'Diċembru ta' din is-sena. Il-Kommissjoni et, eh, kienet qed ħejji workshops informali ma' rappreżentanti tal-Stati membri biex niffaċilitaw it trasposizjoni Kenna tliet sessjonijiet sissa fi frar fil-sena l-oħra u f'Diċembru ta' sena l-oħra. U din is-sena wkoll kellna workshop ieħor fl-aħħar eh, li konna l-aħħar workshop settembru ta' din is-sena. Artiklu 2 ta' direttiva jgħid il-Kummissjoni se tħejji linji gwida mhux vinkolanti fuq il-metodoloġija rapportaġġ ta' informazzjoni mhux finanzjarja. Fjannar ta' din is-sena nedejna konsultazzjoni pubblika li da meta dejja sa' nofs April. Bażikament aħna ridna l-opinjoniet tal-partit interessati dwar l-udjenza tal-informazzjoni non finanzjarja x'karatteristiċi jagħmlu l-informazzjoni aktar relevanti u utli għal kumpaniji u għal min qed jaqra l-informazzjoni. Biex bekk fil-fema tagħhom jekku xaħjar illi konna approċ ta' prinċipi ġenerali skont il-linji tal-aki jew forsi nkunu aktar speċifiċi. Kena mistoqsijiet dwar il-KPIs, il-parametri li huma wkoll meqjusa għal prestazzjoni tal-kumpaniji kif ukoll saqsejna dwar l-interazzjonijiet bejn l-linji gwida sviluppati mill-Kummissjoni u dak li għanna fl-oqsfa nazzjonali internazzjonali. Mbagħad kellna mistoqsija wkoll dwar kif l-membri interessati edin u kol indirizzaw l-informazzjoni ta' diversità fir rigward tal-bordijiet ta' diretturi. Aħna kontenti bil-parteċipazzjoni tal-partit interessati fin konsultazzjoni irċevejna 355 il-tweġiba ħafna aktar minn dak li rċevejna fl-2010 meta kellna konsultazzjoni fuq fa' innifisa ta' iż-żmien kellna 259 tweġiba. Għandna l-impressjoni li hawnhekk għandna zida fil-partiċipazzjoni biex bekk naraw kif il-partijiet interessati, l-kumpaniji u min jinvesti u ma tassew interessati fl-informazzjoni non finanzjarja u anki fil-linji gwida mhux funkolanti. Għanna l-impressjoni u koll li t-tweġibiet li rċevejna jgħatu u koll fema pjuttost bilanċata u dettaljata tal kif qegħdin aħna nqisu reportaċ fl-Unjoni Ewropea kemm f'termini ta' parċipazzjoni kif ukoll fir-rigward tal-partit interessati u anki biex nindirizzaw il-bilanċ ġeografiku. Hawnhekk qegħdin taraw fuq l-iskrin illi ħafna mit-tweġibiet ġejjin minn kumpaniji u organizazzjoni ta' negozji madwar 50% tal-kontribuzzjoni li kellna ħafna ġejjin ukoll mill-NGOs u mis-soċjetà ċivili madwar kwart. Ċevejna wkoll kontribuzzjonijiet minn awdituri, accountants, professjonisti oħra, autoritajiet pubbliċi u anki minn individwi. Mela, il-bilanċ ġeografiku. Edin taraw illi kena kontribuzzjonijiet minn diversi stati membri, ħafna minn dawn eh, ġew uh, minn Ġermanja, unbat f'termini ta' numru irċevejna aktar minn 30 minn Franza, minn Renju Unit u minn Belġu inkluż ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali bażati f'Brussell. Ġevejna wkoll numru importanti ta' kontribuzzjonijiet minn stati membri iżgħar u ġurisdizzjonijiet ta' parti terza wkoll. Kif semmejt qabel? nofs jew kważi nofs tal-kontribuzzjonijiet ġew minn kumpaniji, organizzazzjonijiet ta' negozju. U allura aħna nemmnu illi il-messaġġi li ġevejna jirrepreżentaw mod bilanċat l-opinjonijiet tal-kumpaniji illi jaqgħu taħt l-ambitu ta' din il-leġislazzjoni kif ukoll dawn il-linji gwida li ma' pjanati il-maġġoranza tal-kumpaniji li taw kontribuzzjoni għal konsultazzjoni pubblika fil fat eh, jaqalu illi huma jiżvilaw informazzjoni mhux finanzjarja, jiġifieri kumpaniji dawn li diġà jagħmlu din il-ħaġa u għandhom esperjenza ta' kif huma iwaslu din l-informazzjoni, kif ukoll x'inhuma il-vantaġġi ta' dana kollu u ovvjament eh, dawn u kol jużaw oqsfa eżistenti ta' rapportaċ, l-analizi. Sfortunatament hemm limitazzjoni għal dak li nista' nippreżentawkom illum, iżda li nista' ngħidu dan. Minnaħa hemm interess importanti tal partit interessati ferba kategoriji f'termini ta' relevanza tal-informazzjoni. Dawn il-kol kemmuma għarfu li din l-informazzjoni hija relevanti u materjali biex wieħed jifhem il-kumpanija kif ukoll jemnu illi din l-informazzjoni trid tiġi indirizzata mill-linji gwida b'mod illi ikun hemm riflessjoni tar-relevanza tal-informazzjoni. biex bekk ma nifukawx fuq informazzjoni oħra mod mhux prespettiv. Punti oħra illi issemmew kienu l-utilità u anki l-affiġibilità tal-informazzjoni u fl-aħħar aspetti oħra. Tanti mm, ma ġewx enfasizzati bl-istess mod mill-partijiet interessati. Jiġifieri il-mod kif l-informazzjoni jista' jiġi paragonat u anki il-mod kif biżijiet eh, zejda jiġu evitati. Punt ieħor importanti għalina huwa kif il-linji gwida għandhom u informazzjoni mhux finanzjarja. Il-maġġoranza ta' tweġibiet għalu illi irridu nifukaw fuq prinċipi u idejat importanti u din fil-fatt hija li ma jippreferu terz tal-kontribuzzjonijiet kienu favur approċċ aktar dettaljat għall-linji gwida. Sasajna mistoqsijiet dwar l-indikaturi ewlenin ta' prestazzjoni f'termini ta' informazzjoni numerika, l-informazzjonijiet u konklużjonijiet li għanna mill-analizi ta' tuġibiet, għet jurina li jem preferenza għal flessibilita' biex nifokaw fuq xi problemi ħarsa ġenerali għalkemm mhux forsi tant dettaljata ta' dak li sirna nafu mill-informazzjoni li għandna dispożizzjoni tagħna l-informazzjoni ta' l-analiżi tiġi wkoll intella' fuq il-paġna web tagħna u qegħdin naħdmu sabiex aħna ntemmu linji gwida tagħna sal-aħħar ta' din is-sena. U feedback issa nieħu pjaċir nisma' il-kummenti tagħkom jew inwieġeb paċi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi għall preżentazzjoni niftħu issa il-ħin għal mistoqsijiet Sergio. Sergio Kofferati jekk jogħġbu. Grazzi. Il-ħidma tagħkom hija waħda importanti u naħseb oġġettivament u fil-ferma Dan huwa kontributi li wieħed japprezza. Illi ikonna metodi ta' trasparenza illi anki jindirizzaw b'mod wiesa l-ekonomija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-passat ħdimna ħafna u b'determinazzjoni mal-Kummissjoni biex naslu għal konklużjoni dwar il-linji gwida għal dak li għandu xaqsam elementi ta' dimensjoni ġenerali, pero anki illi konna elementi speċifiċi biex bekk inkunu nistaw kol nifukaw fuq l-aspetti settorjali. U għallura, meta naraw dak illi intom spiegajtulna illum, u anki għal-kem napprezzaw l-ispirtu l-intenzjonijiet tagħkom xtaqna, però insaqsukom dan li ġej. Mela dawn il-linji gwida mhux vinkolanti. Skont il komissjoni Kif jistgħu jiġu appoġġati mill-aspett ta' paragun ta' bej l-informazzjoni differenti li għandna meta nqisu li huma dawn il-kumpaniji individwali li jridu joffru din l-informazzjoni intom tafu illi huwa importanti ħafna. Mhux biss li nkunu nafu l-intenzjoni ta' kumpanija waħdanija, iżda mbagħad nagħmlu paragun ma' entitajiet oħra illi wkoll jiġu interrogati bekk. Jien nixtieq nifhem dejjem sa fejn intom tistgħu tispjegawna kif il-Kummissjoni trid tiggarantixxi liċ ċittadini jew gruppi ta' persuni il-mod kif nistgħu nagħmlu paragun bejn din l-informazzjoni li se l-informazzjoni differenti li se jkollna dispożizzjoni tagħna. Issa direttiva li ġiet approvata fil-passat. Eh, Allura mbagħad il-linji gwida jridu joffru wkoll indikatori ta' prestazzjoni skont settur pero anki fuq livell ġenerali. skont il-test. Il-Parlament fid-diskussjoni ta' qabel il-votazzjoni kemm il-darba stqar li dawn l-elementi kienu essenzjali mhux biss biex ikonna paragun eh, u kif kifat qabel minħabba l-informazzjoni li se jkollna minn kumpaniji differenti iżda u importanti wkoll li narfu b'mod konkret li ma fil-fema tagħna għandhom ikunu dawn l-indikaturi għaliex. Huwa ċar illi fil-valutazzjoni komplessiva hemm indikaturi illi għandhom valuri differenti bejnietom dawk ta' karatteristiċi ekonomiċi, u mbagħad dawk li kollhom karatteristiċi aktar soċjali determinati mill-maġġoranza ta' dawn l-indikaturi. U allura jiena minn ħatija nkun grat jekk intom ittuna xi informazzjoni addizzjonali għal qafas li spjegajtulna u qed apprezzajt għaliex inħoss li huwa u kol zvilup naturali tal-ħidma li għamilna fuq id-direttiva għall-izvilar ta' informazzjoni mux finanzjarja. Grazzi. Eh, merci, monsieur. Grazie ħafna. Sudduħom. Grazie ħafna, xna President fil-fat jiena ma tantx taqt nieħu l-kelma wara Sergio Kofferat li li għaffer ferm iktar intelligenti minni u jina xielu illi jifhem permezz tal l-istqarriet dak li jiena ma fimx. Dan l-istadju niskuża ruħi għax wara kollox tortija jizgur mhux forsi ma fimx li ma kienu il-kriterji. Il-kriterji illi orjentaw l-ideat tiegħek. iġifiri eżatt fuq xiex kellna. Mill-ma tip ta' mistoqsija soċjali, ambientali, ma nafx iżjed, insomma, li ma suġġett stajtu tiddiskutu fuq u ma l-intraprizi u ma l-persuni kolla illi tlabtu l-informazzjoni minnom. Għax jina smajt, skużawni ma ekuma ġeneralizzazzjonijiet u jina ma fimċ fuq li ma suġġett mod partikolari kontu battu dawn il-mistoqsijiet. Idi speċini illi forsi qed inkun sempliċi ħafna imma jiena nibqa ta' din l-opinjoni. Mux l-uniku wieħed sur uh, eh, Duran u naħseb il kummissjoni Ewropea se tina iktar dettalji iktar fil-fond biex hekk kulħadd ikun jista' jifhem. Tajb wis mela nixtieq ngħaddi lura il-kelma lill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna kif għadna. Din kienet konsultazzjoni preliminari ta' xi tliet xhur. U attwalment qegħdin nimmetabolizzaw is-sitwazzjoni, ġifieri ma narawx segwitu natu kifat fil-kommenti introduttorji tiegħi illi għadna m'għandniex ir-reazzjonijiet għadna tas-sof stadju bikri ħafna. U id-dispeċi li ma nistax naqsam iktar minn hekk minn dak illi rajna sakemm ma jkunx hemm it-tmim ta' diskussjoni mal-Kummissjoni kif spjegajna fil-prezentazzjoni tal-PowerPoint, il-komment li ċevejna fil-proċess ta' konsultazzjoni hemm xi varjazzjonijiet ċuħut mill-tweġibiet suġġerow li nżommu mal-prinċipji ewlenin u mhux f'setturi speċifiċi oħrajn għallu li għanna bżon itħlu iktar fis-setturi Aħna bħala kummissjoni għadna ma deċidejniex ma nistax intikom xi gwida jew xi ħjiel li ma direzzjoni se naqbdu għandna bżonn ta' xi erba' ġimgħat żgur. Ma jina nkun nista' niġi iva, anzi pjaċir tiegħi niġi lura dan il-kumitat u ngħidilkom eżatt ġara u xil-ħiġejna u jkollna diskussjoni tajba bejnietna. Grazzi. Sur Koferati u l-mistoqsija tiegħu m'għandekx tweġiba għalija lanqas għalissa lej dispeċini ħafna inkun nista eh, nishtiq nirrispondi għal mistoqsija preċiża imma għadna f'stadju bikri wis ta' taħt dittana tal-analiżi tagħna mhux nqogħdu ninsistu mela u nittamaw illi konna la oħra li tkun tista' tagħti iktar indikazzjonijiet konkreti u speċifiċi. Grazzi. Sur Koferati jixtieq jieħu l-kelma jgħidġa'. Mela, ħadd nota tal fot illi rida tajba ma kienx biżejjed, imma għalmenu nista' ikonna xi tip ta' ħjiel anki temporanju biss għalissa nkunu nafu forsi meta dawn it-tweġibiet forsi se twomna għax smieħ bħal dan, eh, ovvjament ikku possibli għandek iku nevita li kon nismiħ bħal dan, smieħ ieħor. Iva, sur kofferati, nasib Iva, nkunu nistaw niġu l-ura li xle eh, għal dan il-komitat wara il-pawza tas sajf ġifiri fil-bidu ta' settembru. Okay, we will take note. Tajb, wis, ħadna nota mela. Tajb illi xaħat se jaħdem matul is-sajf. Nirringrazzjak. So we, we have a break for some minutes before. li konna pawsa xi ftit minuti qabel ma jiġu l-mistednin tagħna għas smih fuq l-Ukrajna. Grazzi Nil kulħadd. Dear colleagues, let us begin. As colleague who Eżis kollegu ħudu postkom jek joġbok għan nibdaw. nishtiq nilqa l muslimin tagħna hawnhekk il-Parlament Ewropew għal dan is-smieħ pubbliku fuq ir-riforma tal-ġudikatura fl-Ukrajna organizzata mill-Kumitat eh, tal-Affarijiet Legali f'kooperazzjoni ma' delegazzjoni tal-Parlament għall-Assoċjazzjoni eh, għall-Kumitat tal-Assoċjazzjoni Parlamentari bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea u l-parteċipazzjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Libe kif ukoll delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari. u kol, nilqa' mod partikolari Ministru tal ġustizja Petrenko, il vici President tal-Parlament Serov, il-Prosekutur Ġenerali Lusenko u il komissarju Jarova. Jurova, specialment il-studentana ġejjin l ukrajna l-lum. Is-sur Petrenko huwa akkompanjat mill mill-Viċi Ministru tal ġustizja kif ukoll mal-Viċi Prokuratur Ġenerali. U wara il kummenti ta' rivoluzzjoni minn naħa ta' muslimin tagħna hawnhekk fuq il-podium se konna żewġ panels L-ewwel panel se tiffoka fuq ir-riforma tal-Kostituzzjoni u l-ġudikatura u diskussjonijiet imbagħad it-tina taqsira Sinjura Hawtala, ko-president tal uns Parliamentary Assembly. Dak it-tieni panel se jitratta riforma tas-servizz ta' prosekuzzjoni u taqsira tkun minn Sinjura Makovej, membru tal Il-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew qed isegwi dawn l-iżviluppi b'interess kbir. Delegazzjoni tagħna marret kif settembru u ismiħ tal-lum huwa tip ta' segwitu għal dawn il-laqat illi kellna. Sinjura Jorova kienet ukoll f'Kiev dak il-moment dik il-ġurnata stess. u il delegazzjoni tal-Kumitat kella kol laqat mal-Verkovna Rada, mal-Uffiċċju tal-President, mal biro ta' kontra l-korruzzjoni kif ukoll rappreżentanti ta' soċjetà ċivili. Permettu li issa najt mill latik tal prattiku illi tafu l-importanti żommu mal-ħin u għalhekk jiddispeċini għax forsi se nkun isni pulizija għax se nżommkom għal-ħin allokat lilkom. Nixtieq ngħaddi il-kelma lil ħabib tiegħi l-Sur Andrej Plenkovic, President ta' Delegazzjoni tal Parlament Ewropew tal-Kumitat Assoċjoni Parlamentari tal-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina għall-introduzzjoni. Asira, Grazzi ħafna Pavel, Signora Kommissarju, Onorevoli Ministri, kollegi, ħbib, u pjaċir kbir li għana dan nismiħ fuq il reforma tal-ġudikatura eh, organizzata mid-delegazzjoni relazzjoni mal ukraina u mal-Komitat Libe. U jina president ta' dan il-Komitat eh, mal ukraina U għalek tajjeb li għana dan il-komitat settorjali jdu l għek biex nuru kemm huwa importanti, kemm huwa importanti din ir-riforma sistemika biex insaħħu l-istat ta' dritt u ġida kontra l-korruzzjoni li wkoll ta' benefiċċju għal l-Ewropa kollha kemm speċjalment fil-kuntest ta' deliberazzjonijiet tagħna fuq il-programm ta' liberalizzazzjoni tal-viżi nixtieq illi konna debattitu li ħalli l-frott, nistenna bil-ħerqa, nisma dak li għanna xjajdunna l-kollegi tagħna tal-Ukrajina skont il ħeliet tagħhom, u ovvjament jiena mbagħad pjaċir tijaj biex jnagħmel it-taqsira fis-sitta. Grazzi ħafna, sa dil kelma lill-Kummissarju għal ġustizzja, konsumaturi u l-ugwaljanza fost is-sessi, Sinjura Vera Jorova. Grazzi ħafna, aziz kollegi, aziz ħbib mill-Ukrajina, permettuli billi nifraħ il-President Svoboda tal-organizza faqta din diskussjoni fuq ir-riforma tal-ġustizja fl-Ukrajina. Aħna illum għanna nis li għandhom ruol importanti ħafna għan il-qasam u għalek dan itina it-tama għal diskussjoni tħalli l-frott. Waħda interessanti ħafna jena nistenna bil-ħerqa illi nisma minnantkom u mal-kollegi mill-Ukrajina fuq l-iżviluppi attwali u l-intenzjonijiet tagħhom għal-futur qarib. Jiena edha hawnhekk bħala ħabiba tal-Ukrajna u nixtieq illi nkunu nistgħu nikkontribwixxu għall-implementazzjoni li għaddejja tar riformi b'suċċess. Settembru jiena mort fl-Ukrajna u rajt jien stess bajnejja s-sitwazzjoni, u diskutejt is-sitwazzjoni mal-awtoritajiet, l-esperti indipendenti u l-NGOs kif ukoll il-komunità internazzjonali qed tipprovdi pariri u appoġġ. Għal bosta snin ir-riforma tal-ġudikatura ġiet rikonoxxuta bħala waħda mill-prioritajiet politiċi l-iktar importanti fl-Ukrajna għax ġudikatura indipendenti effiċenti u element essenzjali għal fil kontra l-korruzzjoni, baż importanti għad kabbir sostenibli tal-ekonomija u se tippermetti li ċittadini ħaġa importanti ħafna li kollhom fiduċa fl-istat tagħhom. Eh, fiduċa pubblika fil-ġudikatura tal-Ukrajina qatt ma kienet daqshekk baxxa 5% skont xi ftit ta' tħarriġ u hemm talba popolari għal tiġdid radikali tal-korp tal-ġudikatura għalhekk jiena mħeġġa ħafna li nara illi il-gvern attwali u l-parlament attwali ħadu azzjoni deċiżiva biex indirizzaw is-sitwazzjoni fit-2 ta' Ġunju kien hemm emendi kostituzzjonali fuq ir-riviżjoni li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew kif smajna mis-Sur u dan huwa pass essenzjali importanti biex il-ġekatura tkun allinjata mal-standards Ewropej u tassigura u kol indipendenza tagħha minn influenza politika. L-enfasi issa hemm bżonn ikun fuq il-segwitu nistawnatu li dawn il-riformi biex ikun hemm dawn il-riżultati fil-post li jkunu jistaw eh, jwiġbu għall-istennijiet ta' ċittadini tal ukrajina sistema ta' ġustizza li tkun waħda indipendenti, effiċenti u ta' kwalità għolja. Il-riformi leġislattivi reċenti juru illi l-indipendenza tmur id fit mal-integrazzjoni u għalek biex nkunu nistaw mal mill-ġdid ikonna fiduċa fiċtekatura kull imħalef imson ikun imparzjali u indipendenti minn kull pressjoni interna u esterna u importanti u koll illi l-imħalfin u koll eh, jgħatu l-perċezzjoni li huma indipendenti u effiċenti biex hekk il-pubbliku ġenerali kollhom fiduċa li każijiet jridu deċiżi b'mod ġust u ekku u skont il-liġi. Allora b'dan l-sfont, f'dan il-kontest jgħan naħseb illi il-valutazzjoni mill-ġdid eh, tal-Komissjoni tal-Kwalifiki Olja tal-Ġudikaturi eh, hija xi ħaġa li aħna nistgħu ovvjament nil nilqawha anki jekk nistgħu ntejbuha, ovvjament jekk ikun hemm iktar verifiki Huwa importanti li nassiguraw li jkun hemm meritokrazija kif ukoll reklutaġġ trasparenti u promozzjonijiet trasparenti u għalhekk ikun importanti ħafna li nkunu nistgħu nżidu trasparenza u nkomplu ninvolvu wkoll soċjetà ċivili dan il-proċess. F'dawn il-kwistjonijiet kollha jiena żgura illi hemm ħafna mistoqsijiet importanti li se jiġu mresqa minn l-ewwel panel tagħna. Għandna xurtjati hawnhekk li għandna rappreżentanti distinti tal-tlet ferat tal-istat, tal tlet ferat tal istat kif ukoll rappreżentanti ta' soċjetà ċivili u tal kunsill tal-Ewropa. Ir-riforma tal-prosekutur eh, pubbliku wkoll tibqa' ħaġa kruċjali għall ukrajina u jiena kuntent illi prosekutur ġenerali il-ġdid eh, għadu li għadu kemġi elett sur Lutsenko jgħatawnek anki mal-Ministru tal-Ġustizzja, sur Petrenko, il- kap tal-ċentru ta' antikorruzzjoni is-sur Xabunen kif ukoll tal-juwam l ukrajin is-sur Langsin Kass. Naf illi l-Kummissjoni trid tkompli tagħti l-appoġġ tagħha għal riforma sħiħa tal-inforzar ta' liġi u eh, tal-ġudikatura fl-Ukrajna jiena stena bil-ħerqa nisma' riżultati tagħkom u ovvjament nawguralkom kull suċċess biex tibnu fuq ir-riformi reċenti. Grazzi ħafna. Uh, thank you as well, Commissioner. Uh, Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Issa Sur Eccellenza tiegħu l ambasciatur Tom Binski. Grazie ħafna, uh, President, Signora Kommissarju, Presidenti tal-Komitati differenti, Jiena qed nirrappreżenta l-Unjoni Ewropea f'Kiev minn Settembru tal-2012. Ma nistax niftakar persuna pubblika Ukrajna illi tajt illi l-ġustizja u l-istat ta' dritt u l-istituzzjonijiet tagħhom jaħdmu kif suppost fl-Ukrajina. Din mhi xi ħaġa li bdiet reċentement, imma kienet fattur tas-sistema dan il-pajjiż għal dawn l-aħħar deċenni. U ir-riżultat ta' din il-fiduċa tant baxxa fis-sistema tal-ġustizzja fl-Ukrajna kif qalet is-Sinjura kummissarju xi 5% eh, kella impatt kbir fuq il-fiduċa fl-istat mod in ġenerali. L-Unjoni Ewropea mal-imsieħba oħra ipprovaw jajnu l-Ukrajna biex tindirizza id-diffikultajiet u in-nuqqasijiet f'dan is-sistema. Imsieħab ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa l-Kunsill tal-Ewropa li qed jgħinna nimplementaw ċerti riformi nivalutaw ir-regoli għax l-Unjoni Ewropea per se m'għandix akki komunitar kif tista tibni is-sistema u tal-istituzzjonijiet Aħna najdu l-om l-istituzzjonijiet tal-ġustizza tal-infarsar tal-liġi, aħna għanna regoli, għanna prinċipju l-Konsil tal-Europa u koll. Jajna biex niverifikaw ix-xogħol ta' dawn l-istituzzjonijiet nazzjonali fid-daw tal-konvenzjonijiet u tal-valuri tagħna bħala l-operat normali tal-istituzzjonijiet f'pajjiż. Allura x'għamilna daw l-aħħar snin? Implementajna ċerti programmi ta' għajnuna. Il-programm lini illi diġa' bdejna qabel il-rivoluzzjoni tal-ħarifa tal-2013 kien il-programm appoċ għal proġetti u proċeduri fl-Ukrajina fil-ġustizja, super twinning. Dan il-proġett illi ma tantx ġi aċċettat mill-istituzzjonijiet li kien hemm qabel u mill-elit politiku tal-Ukrajna kien msieħeb tal-Ministru il-ġdid illi issa ħarrikni bideħ wara il-revoluzzjoni tal-ħarifa tal-2013 biex jati għamla l-istruttura sistemika u il-riforma għal-istituzzjonijiet kollha biex ikunem din il-gwida orizzontali lejn il-reformi sistema bħal din għal ġedukatura mux biss parti minn struttura zaħra imma parti minn bidla sistemika tal ukrajina Iġifet nitkelma unek fuq verifiki u gwidi vertikali, ah, sużawni orizzontali li huma importanti ħafna. U għalek da kollu en fil-lamla li tajna għall-istruttura kif nistaw namlu riforma ta' dawn il-ferrat. Umbaħt, hemm elementi oħra ta' appoċċo Ewropo biex inkunu nistaw najnu nikonsolidaw is-settur tal-ġustizzja, il-politiki, kien hemm proġett implementat mal-Kunsill tal-Ewropa. Mbagħad barra il-Revoluzzjoni ta' Dignity fl-2014 l-Unjoni Ewropea kellha kontrat ma' l-Istat li kien mamul minn elementi differenti u kondizjoni differenti inklużi wkoll ir-riforma tal-Kostituzzjoni għal dik l-ġudikatura biex hekk tkun tkun ġusta, trasparenti u imparzjali. Fajnejn ta' ċittadini tal-Ukrajina kif ukoll l-implementazzjoni ta' il-programm kienet marbuta mal-emendi kostituzzjonali riċentement approvati fl-Ukrajna u il-liġijiet fuq is-sistema tal-imħalfin. Element ieħor fejn l-Unjoni Ewropea enet lill ukraina kien il-EU Advisory Mission u l-kap se jitkellem fil-panel li missu se jiffoka fuq ix-xogħol ta' assistenza motija lill l-Ukrajina fl-implementazzjoni prattika ta' riformi differenti, speċjalment fil-qasam tal-pulizija kif ukoll għal verifika ta' regla ta' proċedura jiġu osservati fl-Ukrajina fil-ħajja ta' kuljum Mbagħad hemm proġett sostanzjali implementat mal konsil tal-Ewropa imma b'enfasi speċifiċi fuq element illi għanna bżon indirizzaw mod sistemiku fl-Ukrajina. Iġifiri da kollu għandu xaqsa maġġeda kontra l-korruzzjoni, għax l-korruzzjoni miex bis korruzzjoni materjali, imma hemm ukoll korruzzjoni mentali dik tal istruzzjonijiet li għandha konsekwenzi ferm għar minn li kieku korruzzjoni materjali zara jew kbira għax din tnaqqas mill-fiduċa ta' ċittadini lejn l-istat. Għaliex qed nagħmlu da kollu? Mhux biss minħabba l-biberija tagħna mal-Ukrajna, imma l-Unjoni Ewropea wkoll ikolla vantaġġ li kieku l-iktar eh, ġar kbir tal-Unjoni Ewropea ikun pajis li opera sew, ikollu sistema tajba tal-ġustizzja, illi permetti li jopera l-kummerċ, ikun hemm flussi kummerċali, ikun hemm protezzjoni tal-kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea li vjaġġa li jmur fl-Ukrajna jew mill-Ukrajna lejn l-Ewropa. Iġifieri hekk nkunu żguri l-amministrazzjoni taħdem sew. So U il-ġudikatura hija importanti ħafna l-implementazzjoni tal-bqija tal riformi fl-Ukrajina u biex ikun hemm bażi ġusta wkoll għall-iżvilupp ekonomiku. Grazzi ħafna, Signora President, ħames minuti. Grazzi ħafna. Iva, eh, ħames minuti biex ngħidu hekk Issa, nati l-mikrofonu l-sur Elmar Brock li huwa president tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin, 5 minuti, sur Brock. Sur Brock, 5 minuti, fissru 5 minuti. Grazzi. Naħseb li hija ideja tajba li il-Komitat ġuri qed ikollu din il-laqa flimkien mad-delegazzjoni. Dan huwa qasam importanti ħafna u aħna rridu nippromuovu uh, eh, il-progress. Jiena kont eh, fil-pjazza Majdan ma ftit nis oħrajn, ftit snin ilu emmek lajta kienet għal ħelsien u għal sistema legali raġonevoli. Daw kienu it-talbiet ewlenin ta' dawk li kienu edin joħonqu il-pjazza Majdan. Huma rridu din id dinjità u eh, din waslet mbagħad għal din il-talba individwali għal sistema legali xirqa. Mhuwiex faċli li twetta riforma ta' dan it-tip meta jkun għaddej konflitt fil-pajjiż u meta l-integrità territorjali tkun ġiet mit-tifsa. F'dawn iċ-ċirkostanzi ir-riformi għal sistemi ekonomiċi u uh, politika hija xi ħaġa diffiċli ferm. Dana eh, irridu nżommu f'moħħna ma dan kollu kull riforma titlob sistema legali soda. M'għandix tkun odda ta' stat kontra il-poplu tiegħu, imma anzi odda għal dak li huma dajfin kontra il-qawwijin Eh, u laqqas mi xi ħaġa li għandha sservi il-maġġoranza politika ħafna drabi rajna konflitti bejn entitajiet differenti fejn l-ideja hija li min jirbaħ jieħu kollox. Is-sistema ġudizzjarja mhix hemmhekk biex issaħħaħ il-gvern imma tikkontrolla l-gvern. F'pajjiżi id-deċiżjonijiet amministrattivi kollha jittieħdu minn tribunali amministrattivi u bejn 60 u 70 fil-mija jintrebħu mit-ċittadini. U din għanda tkun id-definizzjoni tal-ġustizja illi aħna nżommu f'moħna bħala prinċipju irrid ikun hemm indipendenza sħiħa u m'għandix tkun sottomessa għal ebda tip ta' istruzzjonijiet. Dan għandu jaħdem ukoll fuq livell lokali. Pajjiżi għadda minn eh, proċess simili fil-vant tal-Ġermanja u aħna rajna li huwa importanti ħafna li kollu gvern lokali u rati lokali illi jaħdmu għaliex iċ-ċittadini hemmhekk ikollu il-kuntatt mal-istat din mhix xi ħaġa illi tista' ssir fuq livell nazzjonali imma xi ħaġa li pjuttost għandha issir propju fil qiegħ aħna għanna il-qorti ġermaniza kostituzzjonali imma din ukoll għanda eh, taħdem fis-sistema kollha kemmi iċ-ċittadini jridu jkollhom iktar fiduċa fis-sistema fis-sistema legali li għandha tħarrishom minn deċiżjonijiet żbaljati għandu jfisser ukoll li dawk li huma vulnerabbli l-kumpaniji żaru medji jistgħu iħarsu lilhom infushom għaliex imbagħad dawn ikunu jistgħu jiġġieldu kontra il-korruzzjoni. Din miex biss kwestjoni ta' koeżistenza paċifika imma anki xaħġa ħaġa li għandha impatt fuq l-investiment. L-investiment barrani li tantu huwa meħtieġ fl-Ukrajina sabiex jagħti spinta lill-ekonomija se jasal biss jekk is-sistema ġudizzjarja tkun taħdem kif imess. Dan huwa prerekwizit għal suċċess ekonomiku dawk illi jinsabu f'pożizzjoni b'saħħitha bħalissa forsi ma jaqblux miegħi, imma biex wieħed jagħti spinta lill-iżvilupp ekonomiku f'pajjiż, hemm bżonn li jkun hemm sistema legali illi tiġġenera fiduċja ħadd se jinvesti f'pajjiż jekk dan ma jkunux konvinti li liġi se tkun fuq in-naħa tagħhom f'każ ta' bżonn. Meta nitkellmu dwar is-sistema legali indirettament qegħdin ukoll nitkellmu dwar is-suċċess ekonomiku tal-Ukrajina. Għalhekk grazzi qed nara lil ħabib tiegħi Fozenko hawnhekk bil-qiegħda quddiemi u, u eh, Dak kollu illi għadna għawnek jirreferi u koll għal prosekuturi u l-uffiċju tal-prosekutur publiku. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nati il-mikrofonu l ministru Petrenko. 10 minuti, grazzi ħafna. Talli li qed l-opportunità illi nkun hawnhekk nat nipparteċipa f'dan ismi fuq l-iktar riforma importanti li qed isseħħ fl ukraina ġifieri ir-riforma tas sistema tal-ġustizzja fl-aħħar 25 sena l ukrajina ila tirriforma s-settur tal-ġustizzja. Il-presidenti ta' qabel, gvernijiet, parlamenti, kellhom għan u għan wieħed biss. Ridu poġġu pressjoni fuq il-sistema ta' ġudizzjarja u jikkontrollaw l-imħalfin. Dik kienet parti mill-problema. Mill-naħa l-oħra, il-sistema tal-rati f'dawn l-aħħar 25 sena tant kienet maluqa fi struttura maluqa korporattiva li ma kienieċ trasparenti, kienet korrotta għall-aħħar li kienet tażel lil dawk illi iva fis-flissem kienu imħalfin imma la kienu indipendenti la kellhom dinjità ma kellhom xejn. U lar ħaġa l-ar moment, l-ar meta ħassejnija din il-korruzzjoni kien propju meta kien hemm ir-rivoluzzjoni tad-dinjità, meta l-imħalfin batu l-ċittadini l-ħabs u meta l-imħalfin kienu qegħdin jiddependu bisħiħ fuq il-prosekuturi u l-amministrazzjoni ta' Janukovic. Din kienet linja ħamra li inqabżet u wara dik l-esperjenza iċ-ċittadini ma ridux din is-sistema ġudizzjarja Għalhekk il-fiduċja f'din is-sistema hija bejn 3% u 5%. Ħantikom statistika oħra. Il-livell ta' infurzar ta' deċiżjonijiet tal-imħalfin tagħna hija wkoll ta' 5%. Ġifieri meta xi ċittadin jieħu deċiżjoni ta' xi mħallef eh, ma jemminx lill-imħallef u għal daqstant ma jriċ illi jinforza dik id-deċiżjoni li kun ħadak l-imħallef. Din hija problema kbira għal pajjiż kollu u f'dawn l-aħħar sentejn. Irrid tassew nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fil-proċess ta' tfassil tal-leġiżlazzjoni. L-esperti kollha, l-NGOs, l-uffiċjali statali mill-ferat kollha tal-istituzzjonijiet tal ukraina l-Parlament, il-President, il-Gvernijiet, gvern għaliex aħna wettaqna l-iktar riforma importanti li għad seħħet eh, fl-Ukrajna wara l-att tal-indipendenza għaliex ir-riforma tal-ġustizzja huwa sinjal ċar l-ċittadini tagħna din ir-riforma mhux qed issir għal wiċċ l-istituzzjonijiet Ewropej jew għall gvern imma għal ċittadini tal-Ukrajina li jistaw imorru il-qorti u jisibu il-ġustizja, jisibu l-istat ta' dritt u jisibu min jaqbes għalihom u jiddefendi id-drittijiet tal-bniedem tagħhom. F'dawn l-aħħar ħames snin żgur li din il-possibilità ma kienx teżisti meta kien hemm uh, eh, Janukovic. U għalhekk in-nies ħarġu fit-toroq biex jitolbu għal protezzjoni u l-istat ta' dritt. Issa għalhekk aħna Eh, għadna kif badna triq twila ħafna li xista din il-liġi hemm bżonn li tkun implementata. Huwa importanti ħafna li il-President ta' l-Ukrajina jieħu it-tmexxir wol ta' tmexxija f'dan il-proċess u il-Parlament tagħna għamel din l-emenda fil-Kostituzzjoni li għall-ewwel fl-istorja tal-Ukrajina hija l ewwel darba fil-istorja tagħna li l-Parlament għamel riforma tant sħiħa biex ibiddel il-Kostituzzjoni. Hemm ħafna nies illi moġbitomx din ir-riforma fosthom eh, l-imħalfin kollha huma ma jridux illi jinbidel xejn. Ma jridux illi il-ħajja tagħhom tinbidel, ma jridux li jridu għodu jifmu l-istrutturi l-ġodda u ma jaraw din ħaġa bħala kastik. U aħna spjegajnilhom illi din hija opportunità, opportunità għalihom il-koll biex jerġgħu jirbħu lura l-fiduċja taċ ċittadini permezz tal tiġdid ta' din is-sistema u din ukoll hija opportunità għal pajjiż tagħna li grazzi għal l-emendi li saru fil-Kostituzzjoni il-Parlament tal-Ukrajina rrit illi ikun hemm din l-implementazzjoni għax il-Kostituzzjoni fiha il-prinċipji ewlenin u importanti li aħna nifmu kif se ssir din ir-riforma. Rrid ngħidilkom li huwa importanti ħafna li meta wieħed ikun jaf meta se tinbeda r-riforma u meta se tintemm u din l-implementazzjoni se tatina tweġiba nafu meta se tibda riforma, nafu l-prinċipji, se jkunu, nafu kif se nbidlu s-sistema tal-ġustizja tagħna, nafu x'inhuma il-pożizzjonijiet għall-imħalfin il-ġodda fl-Ukrajina li huma l-prinċipji għall-indipendenza tagħhom u nafu eżattament meta titkun intemmed din ir-riforma. Iċ-ċittadini tal ukrajina jafuh u kol dan. Uma ikollhom mbagħad impressjoni ġdida, wiċċ ġdid ta' dawk dik l-entità li se proteġijom id-drittijiet tagħhom u tħares l-istat ta' dritt li mhux se jaqdu l-gvern, il-parlament, il-president jew xi uffiċjal ieħor, imma biss il-liġi tal-Ukrajina u drittijiet. Aħna nafu illi minnaw sentejja u tlet snin oħra dawn l-imħalfin se jkunu emmek f'postom. Mhix se tkun riforma li se seħ mill-lum għalada, għalhekk huwa importanti illi ikonna l-appoġġ tal-ħbib tagħna fil-Parlament Ewropew u fil-pajjiżi Ewropej għalex aħna ma nistax naffordjaw illi namlu zbalji fl-implementazzjoni ta' din ir-riforma. U issa aħna se nibdew eh, l-ewwel Eh, kompetizzjonijiet għal orti suprema l-ġdida tal-Ukrajina u dan il-proċess irrid ikun proġett nazzjonali, proġett tal-Ukrajina kolla kemmi. Aħna rridu nitolbu l-avokati kolla eh, tal-Ukrajina jiġu jipparteċipaw eh, f'dan l-eżami sabiex ikun hemm imħalfin ġodda u kapaċi fil-Qorti Suprema tal-Ukrajina. Dan irrid isir fis-sitxur li ġejjin u dan se jkun l-ewwel sinjal li s-sistema tal-ġustizzja fl-Ukrajina se terġa' tikseb il-fiduċja taċ-ċittadini, tas-soċjetà fl-Ukrajina. Mbagħad se jkun hemm kompetizzjonijiet oħrajn għal qorti tal-appell, u rati legali, lokali u kol, imma danna se jkun l-ewel sinjal li aħna qegħdin nirnexxu. Qed jirnexxilna noħolqu din il-qorti ġdida suprema b'mitejn imħallef ġdid li rridu jaddu eżamijiet pubbliċi li rridu jiġu monitorjati biex ikunu ċerti li dan ma jkunux nies korrotti u il-soċjetà fl-Ukrajina se jaraw dan il-proċess għaddej u se jifmu illi il-settur tal-ġustizja fl-Ukrajina reġa eh, waqa taħt l-istat ta' dritt. Reġa u daħlu fis sistema nis illi għandhom dinjità, nis ta' unur. Għana kena id-diskussjoni mal-Kummissarju Ewropew u aħna għal dan il periodu ta' żmien għandna bżonn verament l-appoġġ ta' gruppi tekniċi sabiex eh, infaslu dawn il-kompetizzjonijiet sabiex ikun hemm trasparenza sħiħa sabiex ikun hemm il-monitoraġġ li jsir kif imiss ta' dawn il-kandidati u mbagħad dawn l-imħalfin il-ġodda illi jinħatru illi uh, eh, irridu jkunu mħarġa biex joħolqu din is-sistema l-ġdida tal-ġustizzja fl ukrajina Tkun idea tajba illi niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk illum. Aħna lesti illi inwiġbukom għal mistoqsijiet kollha li tistgħu tagħmlu dwar id-dettalji ta' din ir-riforma. Huwa importanti illi din ir-riforma fija ikunu implementati rakkomandazzjonijiet kollha ħadd ma jista' jgħid illi l-Ukrajina qiegħda tagħmel xi riforma radikali fil-settur tal-ġustizzja imma li dan mhux se jsir skont l-istandards Ewropej, ħadd mhux se jkun jista' jgħid dan. Għaliex aħna rajna illi kien hemm din il-possibilità illi nerġaw imbidlu mill iħsal wiċ il-sistema tal-rati tana u li dan namluħ skont l-standards tal-Unjoni Ewropea. Għalina dana huwa importanti ħafna. Jena naħseb li suġġett ieħor li huwa importanti fir-riforma ta' settur ieħor mhux biss tal-rati imma tal-uffiċċju tal-prosekutur. Huwa importanti wkoll li hawnhekk illum aw il-prosekutur eh, pubbliku il-ġdid. U anki il-riforma tal- il, eh, assistenza legali għaliex l-istat jrid jagħti l-possibilità l fqar ukoll illi wkoll ikollhom rappreżentanza legali. Aħna dan qegħdin nagħmluh u fil-panel li jmiss dan se niddiskutu aktar fid-dettall. Imma l-iktar riforma importanti fl ukrajina hija r-riforma tal-salrati u naħseb illi dan il-Parlament għamilha deċiżjoni storika tiegħu meta għamel għadda din ir-riforma. Issa il-possibilità tagħna tal-gvern tal-NGOs huwa li nimplementaw din ir-riforma u li fl-Ukrajina noħolqu sistema tal-ġustizzja ta li tkun ġusta u li tħares liċ ċittadini kollha mingħajr eċċezzjoni u jiena ninsab konvint illi sejjer nexxilna għaliex m'għandniex għażla huwa dmir illi aħna għandna eh, lejn iċ-ċittadini tagħna dawn in-nies illi eh, ħarġu fit toru ħarġu eh, jiġġieldu għal din il-bidla għal din ir-riforma u aħna rridu illi aħna nafu illi jekk din il-riforma tirnexxi se nirnexxu fuq smoħrajn se jkun hemm rappreżentanti tal-negozji illi u eh, ukoll se jitħajru jiġu jinvestu fl-Ukrajina jekk ikun jafu li s-sistema ġudizzjarja taħdem kif imiss. Grazzi. Grazzi ħafna, Ministru, għal dak id-diskors tiegħek u issa wasal il-moment biex eh, jimbidlu il-nies li għawawnek bil-qeda niġu eh, issa biex nistednu il-sur Filatov, il-sur Sirojt, il-sur Brion, il-sur Kozijakov u Kujbida biex jiġu għawnek bil-edha maġembi dear colleagues, eh, dear guests. Eżis kollegi u mistednin, se nibdew issa l-ewwel panel, ir-riforma tal-Kostituzzjoni u l-Ġudikatura. U bekk naddi l-kelma minnu fih li Sinjura Oksana Siroid, il-Vici Speaker tal-Verkovna Rada, jekk joġbok. Grazzi ħafna grazzi għall-opportunità sabiex inkunu preżenti f'dan il-Parlament Ewropew u nitkellmu dwar dak li qed iseħħ fl-Ukrajna. Biex bekk nifmu is-sitwazzjoni biex bekk ikonna suċċess reċiproku. Dan l-aħħar kellna preżentazzjoni u diskussjoni dwar ir-rati tagħna kellna l-Ministru Petrenko u kol fost oħrajn li kienu prezenti kważi fl-istess panel fil-fatt anki sur Kubida kien prezenti. U meta rajt l-udjenza dakinhar, jina osservajt ċertu tama fajnejhom u forsi edin jibżaw anki li kollom fiduċa fis sistema li xal ħafna żmien ma kellom din il-fiduċa, però issa qegħdin jistennew illi l-affarijiet jinbidlu u fl-istess waqt dawn il-persuni kienu lesti jaffrontaw il-verità sabiex jaċċettaw u jifmu l-sfidi illi jistaw iseħħu waqt din ir-riforma. U fil-konferenza stampa semmejna illi fil-prinċipju hemm riformi fuq żmien qasir illi nistaw il-wetqu iżda meta nirreferu għal riformi tal-istituzzjonijiet, mod partikolari il-riforma tas settur tal-ġustizzja, naħseb illi kulħadd jintebaħ illi hemm ħafna xogħol xi jsir mhix xi ħaġa li ssir mill malada. Però irridu nibdew u nittamaw bekk illi il-moment seħ meta l-emendi għal-Kostituzzjoni ivvotajna dwarhom. Biex ikonna riforma ta' suċċess, żewġ elementi huma meħtieġa l-ewwel. Leġislazzjoni tajba, imbagħad rida tajba fil-dak li nixaqsam l-implementazzjoni ta' tali leġislazzjoni. Jekk nirreferu għal emendi għal kostituzzjoni li votajna għal-jom, u anki għal liġi ta' implementazzjoni, nirreferi għal dawn bħala dokumenti legali tajbin li jistaw jiġu implementati għal ġid tal-poplu Ukrajin jekk dawn jiġu implementati kif suppost. Ma dana kollu rridu nintebħu illi biex dana kollu jseħ. Neħtieġu illi nkunu determinati illi ikonna wkoll rrida tajba għal diversi snin, jekk mhux eċirin ta' snin, għaliex se jkollna bżonn ħafna ħafna żmien. U forsi mhux il-ġenerazzjoni tagħna ta' politiċi sirew din il-bidla. Forsi mhux il-burokratiċi tagħna se jkun responsabbli, però dawk li jiġu warajna. U meta nirreferu għal leġislazzjoni jridu nifmu wkoll illi bil-emendi għal kostuzzjoni u bil-liġi ta' implementazzjoni għal ġudikatura anki għal dak li nxaqsam pożizzjoni tal-imħalfin, naraw illi il-bżonnijiet tal-leġislazzjoni mumiex eh, eżawriti għaliex naraw illi għanna lista twila ta' mendi li għati rritu jiġu adottati jekk tassew irridu li konna ir-riforma illi titwettaq kif suppost. Ċertament din hija leġislazzjoni li tirregola il-Konsillu li ta' Ġustizzja għaliex din hija istituzzjoni li se tkun l-awtorità ewlenija għall-għażla u anki għall-responsabbli disċiplina tal-imħalfin ċertament dawn huma l-emendi għal rati kollha ta' proċedura, partikolarment meta nżommu f'moħħna illi irridu nerġaw eh, nindirizzaw l-idea tal-ġustizzja li ġiet imminata matul iż-żminijiet u anki ir-riforma tal-ġustizzja kriminali qatt ma ġiet kompleta u allura din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw ukoll. Meta nitkellmu dwar is-settur tal-ġustizzja kriminali, neħtieġu mod speċifiku nisħu l-istabilament ta' entita kontra l-korruzzjoni. Aħna u koni permettu din il-ħaġa permezz ta' liġi dwar l-imħalfin u l istatus tagħhom, però hemm bżonn ukoll ta' ħidma komuni u bekk jiena nistenna appoġġ sħiħ mill-istituzzjonijiet Ewropej flimkien għaliex se jkollna wkoll nasbu xi ftit dwar il-mudell kif dan il-qorti ta' kontra l-korruzzjoni eh, se topera biex bekk nerġgħu nirbħu lura il-fiduċja fil-ġudikatura illi il-każijiet kollha ta' korruzzjoni mod indipendenti u mod trasparenti jiġu konsidrati però fuq kollox dawk li se jkunu qegħdin jieħdu ħsieb dawn il-każijiet ikunu jistaw jaħdmu. Bekk aħna għanna bżonn l-appoċ tagħkom u l-kontribuzzjoni tagħkom. ċertament meta nitkellmu dwar riforma tal-ġudikatura, najdu li din il mhux se tkun possibli minnaj riforma kompleta ta' sistema tal-avukati skont dak li jsir fl-Ukrajina għaliex l-ewwel irridu nintroduċu governanza propja għal din il-professjoni u mbagħad ikonna selezzjoni trasparenti kif ukoll proċedura ta' disċiplina ukoll. U jiena nieħu pjaċir nara li l-prosekutur ġenerali huwa preżenti wkoll għaliex mingħajr ir-riforma tal-prosekuzzjoni, ir-riforma tal-ġudikatura mhux sejra ssir. Jiena naħseb illi rridu wkoll nikkonsidraw mill-ġdid l-rwol tal-Prosekutur Ġenerali in-nifsu u anki fir-rigward tal-uffiċċju tiegħu jew tagħha u rridu naċċertaw li jkollna indipendenza proċedurali tal-prosekuturi u anki nieħdu sib l-aspett ta' rendu kont ukoll. Fl-aħħar mhux l-aħħar punt importanti f'dawn l-isforzi leġislattivi hija l-edukazzjoni f'dan il-qasam. Sfortunatament, il-korruzzjoni fil-qrati tibda anki fuq livell edukattiv fl-universitajiet. Di mixi, da mux sigrit fl-Ukrajina fil-ferma U bekk, jiġi tikonna integrità anki fis-sistema edukattiva, anki fis-settur eh, legali. Mbagħad, dana jirrikjedi ħafna taħriġ għaliex fil-skejjel eh, legali f'pajjiżna għandna wkoll metodu illi mhux adattat għat taħriġ u allura intom inħatakom għandkom eh, l-esperjenza li tista' tgħin u għandkom ukoll il-leġitimità li tista' u ukoll u tiggwidawna dwar x'għandu jsir. Meta nirreferu għall-implementazzjoni ukoll, irridu ukoll fi tlet xur nindirizzaw l-ewwel sfidi li se juru jekk aħniex lesti nagħmlu dan brida tajba għandna l-level tal-imħalfin u mbagħad Eh, it-tneħija ta' dawk li mħalfin korrotti, bat ir-rendu kontu u li dawk li kienu korrotti irridu jagħtu rendu kont anki f'termini ta' prosekuturi. Mbagħad irridu nagħdu attenti fl-implementazzjoni ta' normi illi jistgħu jiġu implementati par regola pereżempju għal monop monopolju tar-rappreżentazzjoni fil-rati għaliex is-soċjetà ċivili hija nkwetata fuq din kwistjoni bekk irdu noqgħdu ħafna attenti kif din ir-regola se tiġi implementata. Meta nitreferu għall sfidi u l-enin li rridu nifacċaw, eh, ngħid li sfida u l-enija hija il-preżenza russa, mhux qed nirreferi għall preżenza militari fl ukrajina tridu tifmu illi l-imħalfin, prosekuturi, politiċi bl-appoċ ta' Russja se joffru resistenza għal riforma għaliex huma jiridu jaraw il l-Ukrajina tfalli f'dawn l-isforzi ta' riforma. Iżda, sfida oħrija din. Innuqqas ta' fiduċja. U hawnhekk nemmen il-kooperazzjoni bejn il-Parlament ta' Ukraina u l-Parlament Ewropew hija xi ħaġa li tista' tgħinna nelbu din id-diffikultà. Għaliex niftakar il-kooperazzjoni tagħna bħala eżempju ta' kif nistgħu nibnu l-fiduċja meta jiena ġejt fir-rebbija ta' din is-sena. Naf li dan kien mument meta stil differenti ta' komunikazzjoni ġi imniedi fih dan il-Parlament Ukrajin. Il-situazzjoni għada fraġli, diffiċli illi nżommu l-momentum iżda għal ta' żmien eh, il ħagġa illuminatna u bekk nistgħu wkoll nissuktaw din id-direzzjoni. Niftakar ukoll l-esperjenza personali tagħna. Wara li votajna l-ewwel darba għall emendi tal-Kostituzzjoni, jena dort lejn l-imsieħba u l-nintana u fil-fatt qed rom hawnhekk prezenti hawnhekk ħdejja u qbilna illi biex nkunu effettivi fit-tieni vot ridna wkoll il-liġi ta' implementazzjoni qudiemna. U kien hemm ħidma li da meta dejja xhur biex ikun hemm il-fiduċa meħtieġa u bekk dawn il-liġijiet għal għalihom. Issa nireferi għal kliem li smajna fil-referenza għal kwestjoni ta' fiduċa, ġifiri Trid ta' mel sforz kbir jekk trid tikseb ir-riżultati mill-ħtieġa. Meta nitkellmu dwar kultura ġdida, relazzjonijiet ġodda, jiena wkoll nixtieq nati xida ta' dan. U il-moment tal-firma tal-ftajim ta' assoċjazzjoni kien moment fil-fatt li kien importanti ħafna ħafna fil-ħajja politika tagħna. Bekk Iva hemm relazzjoni b'saħħit ħafna. Grazzi ħafna dan intervent. Issa nagħti l-kelma lis sur Oleksej Filatov il-Viċi Kap tal-Uffiċċju Presidenzjali. 10 minuti fidejk jekk joġbok. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna għall-opportunità illi nindirizzakom illum niddiskutu dawn il-kwistjonijiet tant importanti ta' riforma ta' ġudikatura Nisse nirreferi għal l-importanza ta' riforma ġudikatura għaliex il-kellima ta' qabli diġat tkellmu biżejjed fuq il-kwistjoni naħseb illi il sujġettu huwa ovvju, ma dan kollu xtaqt ngħid illi l-ġudikatura tal-Ukrajna batiet minn problemi sistemiċi għal żmien twil. Mhix kwistjoni biss ta' korruzzjoni. Livell baxta ta' professjonaliżmu dependenza fuq eh, il-politiċi. Iżda jekk taqqat flimkien dawn il-problemi kollha u tqis il-livell ta' fiduċa tal-Ukrajni vizavi il-ġudikatura, forsi wieħed jissorprendi ruħu. U għanna nsemmu hawnhekk il-livell tal-fiduċa fil-gvern u fil-parlament ukoll mhuwiex wieħed għoli. Iżda, Meta iċ-ċittadini ma għandhomx fiduċa fis-sistema tal-ġudikatura, dak huwa sinjal ta' problemi serji fis-soċjetà. Tana ma jfissirx illi kull imħallef fil-Ukrajina huwa korrott jew kull deċiżjoni tal-qorti ma ssirx eh, bi professjonalità, iżda dawn huma problemi li jisiru ta' spiss aktar spiss milli qed jistenna f'pajjiż Ewropew. Fost il-prioritajiet il l-President tal-Ukrajina foka eh, fuqa l istrateġija tiegħu għal-2020 kienet ir-riforma tas-settur tal-ġustizzja. U kważi sentejn ilu il-President waqqaf entità apposta biex bekk jaqat flimkien esperti mill-universitajiet, minn skejjel legali, avukati u esperti internazzjonali biex bekk u ma jfasslu strategija u pjanta azzjoni. Ġifiri xanna namlu u x-rizultati għanna niksbu biex ikonna riforma ta' ġudikaturi L-għaniet strateġiċi illi ġew infassla jibdew billi konna ġudikatura li tkun ħilsa mill korruzzjoni u tkun b'saħħita u nixtieq insegwi l-slides, pero ma nafx jekk intom x'tistgħu x'taraw kollox, però naraw naqra. Neħtieġu però standard għoljin etiċi għall-avukati, irridu sistema ta' prosekuzzjoni tkun b'saħħitha, sistema ġdida ta' nforzar ta' sentenzi għaliex naraw li per eżempju deċiżjonijiet mhumiex marbuta l-aktar ma' kwalità ta' sentenzi infushom, iżda jirrelataw għal nuqqas ta' nfurzar ta' tali sentenzi. Apparti dana kollu, għanna it-titjib u koll li fil-kultura legali. Allora kollox, ma kollox dana għandu jwassal u koll għal zvilupp ekonomiku soċjali għal pajjiżna. Mela, meta nitkellmu dwar riforma. Irdu nifmu illi minja xaġa pjuttost komplessa mhux biss emenda fil-leġislazzjoni sempliċi illi ifisser illi imbattaqa waħda millum lum għala da jkollna l-istat ta' dritt fil-pajjiż. Hawnhekk irdu nindirizzaw ukoll l-istituzzjonijiet u aktar importanti qegħdin nindirizzaw il-ċittadini stess għaliex il-leġislazzjoni ċertament mhix perfetta, però ma jfissirx illi dan huwa jwassal għal problemi kollha fil-ġudikatura. Bekk hemm numru ta' affarijiet li jridu jsiru f'termi ta' leġilazzjoni, iżda l-aktar parti importanti tar-riforma hija kif nindirizzaw l-element uman, mhux biss l-imħalfin iżda dawk li pratikaw fil-qasam pereżempju. Bekk nidentifikajna numru ta' elementi tar-riforma, l-ewwel emendi għal leġiżlazzjoni kif ukoll kostruzzjoni bħala l-bażi għal sistema ġdida li kollha ċerta kwalità u mbagħad għandna l-emendi statutorji anke għal dak li intu xaqsam eh, l-status tal-imħalfin, il-regoli ta' proċedura għadrati, il-kol l-ajnuna legali u il-livell ta' ta' fost l-avukati u l-infurzar ta' sentenzi. Umbat irridu naħdmu mill-ġdid fuq l-entitajiet ta' governanza tal-ġudikaturi u l-evalwazzjoni tal-imħalfin. U anki naraw naqra il-proċess ta' din l-evalwazzjoni kif sejjer isir u anki kif edin indirizzaw l-aspet fil Oman. Issa, il-progress li qed iseħħ. Fi frar 2015 il-Parlament tal-Ukrajina adotta liġi biex ikonna id-dritt għal proċess ġust biex bekk insibu soluzzjoni għal numru ta' problemi prattiċi illi eh, ridna naraw li konna soluzzjoni għal jom minna ma nemendaw il-Kostituzzjoni. L-ewel, il-liġi permettit illi ikonna t-ġdid tal kunsil Oli ta' Ġustizzja u anke għal dak li jentu xaqsam il-ħatra tal-imħalfin skont regoli u ġodda anki biex ikonna u kol nisġodda fil-settur. Umbat kienem l-emenda fil-Kostituzzjoni u l-Kommissjoni responsabli illi t-nedit is-sena l-oħra irċevit appoċ bla preċedenti minnaħa anzi għal dak nendu xjaqsam il-kwalità tar-rapport illi hija faslet. U bekk għandna wkoll rakkomandazzjonijiet issa għal din is-sitwazzjoni. Din il-liġi dwar l-emendi għal kostruzzjoni tad-data dan l-aħħar fit tini ta' Ġunju ta' din is-sena u dan ġie adottat ukoll flimkien ma' liġi dwar il-ġudikatura u l-istatus tal-imħalfin. Umbat kena l-problema ta' nfurzar ta' sentenzi u kena żewġ le liġijiet dwar il-proċeduri ta' nfurzar kif ukoll l-uffiċjali ta' nfurzar u l-funzjonijiet tal-jun rilevanti dawn ukoll ġew adottat il-Parlament Regoli ġodda tal-proċeduri tal-rati u koll qed jiġu diskussi palissa u l-istess għal dak li għandu x'jaqsam il-livell ta' professjonal ta' fost avukati. Umbagħad għandna dawn l-emendi illi jinkludu wkoll e, depolitizzazzjoni l l-indipendenza ta' ġudikatura biex ikonna mbagħad twaqif u l-likwidazzjoni tal-rat li jsir permessa li liġi biss illi neħu l-intajt politiċi mill-proċess ta' imħalfin u l-mod kif jiġu eh, maħtura biex bekku huma jkunu responsabbli. Il-kriterju ta' neutralità u kol politika eh, tal-Konsill u li tal-Ġustizzja u vendetajiet oħra li għandhom xaqsmu mal-fera tal-ġudikatura. It-tieni blok huwa għamamur mill-taħriġ lista jingħata l-standards professjonali tal-imħalfin, il-limitazzjoni tal-immunità, kif ukoll raġunijiet preċiżi biex jitkeċċew l-imħalfin kif ukoll salvagwardji ta' kontra l-korruzzjoni, per eżempju nqas ta' eh, konferma ta' sorsi legali. Hemm ukoll l-umu ta' fatturi oħra li għandhom xaqsmu mal din, din l-għamla ġida tas sistema L-ewwel qed nitkellmu fuq l-valwazzjoni individwali għabbażi ta' kriterji ta' kompetenzi biex ikun hemm eh, aċċess għal proċess ġust. U din il-valwazzjoni għandha bażi Eh, eh, sejsa fuq il-kriterji ta' kompetenzi professjonali, l-etika u l-integrità, ġifiri kull imħallef għandu bżonn jgħaddi minn dawn il-proċeduri biex jikkonferma kemm huwa f'konformità ma' dawn il-kriterji. L-imħalfin il-ġodda bżonn jiġu maħturin skont proċeduri kompetittivi u trasparenti fil-kontroll tar wol ta' soċjetà ċivili u hemm ukoll Eh, emendi importanti imħabba l-parteċipazzjoni bla preċedent ta' soċjetà ċivili f'dawn il-proċeduri u fil-fatt waħda mis soluzzjoni l-iktar importanti li ġa ġiet msemmija llum hija il-ħolqien ta' Qorti Suprema ġdida. Ġdida fjamanta. L-emendi għal-Kostituzzjoni wkoll jinkludu l-introduzzjoni ta' standards Ewropej għall-organizzazzjoni u l-operazzjoni ta' prosekuzzjoni, kif ukoll it-tisħiħ istituzzjonali tal-bar tal-qorti stess dan huwa importanti biex ikonna sistema ta' kwalità flak li huwa l-qasam tal-ġustizzja. Issa kemtejn fuq l valwazzjoni tal-imħalfin. mbagħad nala id-diskors tiegħi. Din il-proċedura li ġiet tana bidu għalija fi frata din is-sena u rrit risultati mux mistennin naqas minn ċittadini tal ukrajina jekk naraw l-ewwel 3 mittu ftit fuqhom imħalfin evalwati minn dan il-proċess naraw li 40 fil-mija għal raġunijiet differenti maddowx dan il-proċess ta' evalwazzjoni. dan juri bitċar il-problemi li għanna fil-qasam tal-ġudikatura. Imma imma affarijiet li għanna bżon namlu. Għanna ħafna x'namlu, x'naqtfu. Unek qegħdin nitkellmu fuq ir-regoli ġodda ta' proċedura ta' rati mistenni fl-2016 l-istrutturi tar riforma tas sentejn ġejjin u l-ġestazzjoni l-ġdida l ġdida fuq l-edukazzjoni legali. Nixtieq nirringrazzakom ta' attenzjoni tagħkom u jiddispjaċini tal-li forsi abbużajt xi ftit mill-ħin li ġi allokat lili. Grazzi ħafna. Issa permettu li ngħaddi l-kelma lis-sur Sergej Kozjakov li huwa il-President tal-Kummissjoni ta' Kwalifikazzjoni Olja. Grazzi ħafna, Sinjuri, Grazzi ħafna ta' din l-opportunità li nkun nista' nkellimkom illum Din il-Kummissjoni ta' Kwalifikazzjoni Ole tal-Imħalfin tal-Ukraja hija entità permanenti fis-sistema tal-ġudikatura tal ukraina Membri ta' qabel tal-Kummissjoni ġew mkeċċin kollha fl-plejn f'April tal-2014 permezz tal-liċi biex ikun hemm iktar fiduċja fis-sistema ġudizzjarja fl-Ukrajina. F'Diċembru tal-2014 wara pawża ta' disa' xhur il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq l-imħalfin il-ġodda. Issa tikkonsisti minn 14 il-membru 10 huma imħalfin jew imħalfin ħadu l-pensjoni, erba' huma avukati jew professuri tal-liġi. E il-President tal kummissjoni huwa professur universitarju u l-Komissjoni għandha ħafna setat l-iktar lasa tal-kandidat tal-posizjoni tal-imħalla fl-ewwel derba, taħriġ tal-kandidati u titjib tal-kwalifiki tal-imħalfin, il-ħatra tal-posizjoni tal-imħallef, il-maintenance eh, u il- Zamma ta' files ġudizzjari, trasferiment tal-imħalfin għal qorti oħra, elezzjoni tal-posizjoni tal-ġudikatura, il-proċedura tal-kwalifika, l-valutazzjoni tal-imħalfin, tal kif ukoll proċeduri disċiplinari. U l-fatt illi ikun hemm dritt għal proċess ġud ukoll daħlet fis-seħħ f'Marzu tal-2015 wara l-valutazzjoni tagħha kien proċeduri ġodda provduti minn dan lat u dan kien id-dmir ewlien tal-Kummissjoni fl-2015. Il-valutazzjoni tal-kwalifiki tal-imħalfin preskritti mill-liġi saru l-iktar proċedura importanti għal-Kummissjoni u skont din il-liġi l-imħalfin kollha għandhom id-dover illi jgħaddu il-valutazzjoni ta' kwalifikazzjoni inizjali. Issa hemm xi 8000 imħalfin fil-pajjiż u l-Kummissjoni għandha l-mandat tagħmel valutazzjoni fuqhom il-koll. Ma jeżistix preċedent fil-prassi Ewropea, veru, imma il-proċedura tal-valutazzjoni tal-kwalifiki ġie approvat mill-imsieħba Ewropej tagħna L-izvilupp l-approvazzjoni ta' dokumenti kollha fil-valutazzjoni eh, ġiet mambura mill-Kummissjoni b'appoġġ attiv mill-Unjoni Ewropea, Kunsill tal-Ewropa, l-OSCE u saret alternativa reali għat keċija tal-imħalfin kollha mitlubin minn ħafna politiċi u miljoni ta' nis wara ir-revoluzzjoni tad-dinjità. Il-proċedura għanda dawn l-istadji l-ewwel net wieħed ikollu jgħaddi eżami u mbagħad verifika tal-file tal-imħallef il-kodifiki, il-valutazzjoni inizjali tal imħalfi li ġiet semmija mill-kollegi tiegħi bdiet fi frar tal-2016 u dawn l-aħħar erba' xhur il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni inizjali għal xi kważi 400 imħallef. L-ewwel riżultati tal-valutazzjoni kienu impressjonanti mhux biss għall-Kummissjoni ma' soċjetà kollha kemm u l-kollega għadu kemm qal sur filatof li fil-mija biss tal-imħalfin. Anzi, 40% ma' ddewx din il-proċedura imma xi 60% Eh, kienu f'konformità u jkunu jistgħu ġew ġudikati kapaċi amministraw ġustizzja. Xi 20% tal-imħalfin eh, kienu dimissjonaw qabel il-proċedura ta' valutazzjoni jew ma ġewx biex ikunu valutati. Għaliex għax forsi jibsaw illi jitkellmu mal-membri tal-Kummissjoni fuq id-data provduta mill bureau ta' kontra korruzzjoni tal-Ukrajina. Issa, fil-15% tal-imħalfin il-Kummissjoni dikjarat li aħjar ikolla pawsa biex tiċar ċirkostanzi identifikati għal verifika tal-fall u tal-intervju tagħhom, speċjalment għad data li ġiet mill bureau ta' kontra l-korruzzjoni. U għalhekk waħda mill-kibsiet ewlenin ta' din valutazzjoni ta' kwalifika inizjali tal-imħalfin kienet il-purifikazzjoni ta' tnidif tal-sistema eh, ġudizzjarja permezz tal-entitajiet pubbliċi ġudizzjarji. Kien hemm riżultati oħrajn, per eżempju, votazzjoni illi kellhom per eżempju għarfien tal-Qorti Ewropea tal-Bniedem jew tal-Qorti Suprema tal-Ukrajina. Eh, per eżempju, dawk fl-aħħar ta' rebbija kellhom iktar arfin minn dawk Eh, tax-xitwa jew eh, fil-bidu tal-rebbija u ħafna minnhom saru jafu ħafna fuq il-Qorti Ewropea tal-Diritti tal-Bniem u ġurisprudenza tagħha u ma saru iktar responsabbli lejn id-deċiżjonijiet emendati u kienu iktar attenti għal stqarrijiet fiskali tagħhom u it-tħul ta' raba tagħhom. Il-imħalfin u raw konsiderazzjoni għal stil ta' ħajja tagħhom ma waslux għal valutazzjoni fuq xi karozza ta' lussu, ma jibsux eh, il-bies ta' lussu u forsi xi arloġġ li jqum ħafna flus. U l-imħalfin kienu jafu femu il-Biro ta' kontra l-Korruzzjoni Nazzjonali jaf li hemm riski ta' korruzzjonijiet assoċjati ma' min jonfoq u jeċċedi dħul tiegħu Fis-6 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Parlament tal-Ukrajna adotta emendi għal kostituzzjoni tal-Ukrajna bħala parti mill-tfassil ġdid fuq il-ġustizzja tal-liġi tal-Ukrajna fuq il ġudikatur l-statut tal-imħalfin. Fid-daw tal-emendi l-liġi żid kriterju ġdid il-virtu ta' l-integrità għal valutazzjoni tal-imħalfin. Nixtieq insemmi wkoll mill-ġdid illi l-Kummissjoni għandha l-obbligu illi tikolla informazzjoni biex kun tista' tażel l-imħalfin tal-Qorti Suprema. Hemm xi mitejn li għandhom bżonn jiġu matrim eh, bażi trasparenti għall-aħħar u permezz tal-liġi amendata biex wieħed ikun kandidat tal pożizzjoni ta' imħallef fil-Qorti Suprema tal- uh, tal-Ukrajna għandu bżonn illi kollu għalmenu esperienza ta' 10 snin fil-liġi aħna nixtiqu li konna minjajna fos dawn il il-mħalfin fil-Biro tal-Antikorruzzjoni u jtina l-materjal analitiku u jindika riski potenzjali għal korruzzjoni għal kandidati għal pozizjoni ġudizzjarji fil-Qorti ta Suprema tal-Ukrajna. Aħna nixtiqu intemmu din il-selezzjoni fil-bidu tal-2017 u aħna nittamaw illi Qorti Suprema jkollha mħalfin ġodda b'setat ġodda li kollhom impatt deċiżiv fuq is-sistema ġudizzjarja tal-Ukrajna għal ħafna snin fil-futur. Jina kontent ħafna s-radilkom illi l-Kommissjoni preparat eh, film video ta' 17 minuta bl-Inglis fuq il-proċedura ta' valutazzjoni tal-kwalifiki fejn l-imħalfin kellhom livelli differenti ta' kwalifiki u raw illi huma jew kwalifikat jew le u bil-permess ta'kom nixtieq nurikom dan il-film. Sinjuri, nixtieq ngħidilkom li għall-ewwel derba il riforma tal-ġudikatura hija provduta f'dawn il-kondizzjonijiet ta' okkupazzjoni ta' aggressjoni militari. Imma f'dan il-qasam aħna kellna suċċess u dan jista' jkun bażi għal iktar sforzi enerġetiċi fir-riforma tal-ġudikatura. Ziz kollegi, nittama illi tkunu konvinti minn risultati pożittivi ta' din il-parti tal-riforma u aħna konxi tal-ottimizmu għal-futur. Nawguralkom kull suċċess u nirringrazzakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi wkoll tal-filmat jgħat hawnhekk u jekk triddu tistgħu tieħdu kopja ta' dan il-video. Issa permettu li l-kelma lis sur rappresentant tal-Kunsil ta' l-Europa. Grazzi ħafna. Nitkellem l-sur Brija smih importanti ħafna fuq l-Ukrajina. Jina qed nitkellem bħala special advisor li ġejt elett riċentement l-President tal-Konsil tal-Europa u jina nixtieq ngħid kemm jidispeċih is-Sur Kristos Giacomopoulos li kien u li kellu l-posti qabel imma sfortunatament ġi kanċellat li ġiet kanċellata titjira tiegħu u ma setax jivvjaġġa u jiġi f'Brussell. Il-Konsul tal-Ewropa huwa attiv ħafna fl-Ukrajna u qed jaħdem rib ħafna mal-Unjoni Ewropea fuq ħafna kwistjonijiet il-ġudikatura waħda mill dawn l-oqsma, imma però mhijiex l-unika attività tal-Kunsill tagħna tal-organizzazzjoni tagħna illi hija rappreżentata tajba ħafna fl-Ukrajna hemm uffiċċju tal kunsil tal-Ewropa b'bosta uh, eh, nies li għatu pariri fuq bosta, fuq bosta programmi fl-Ukrajina. Il-Konsil tal-Europa u l-Komitat tal-Ministri tiegħu adotta pjan ta' azzjoni għall-Ukrajina u dawn l-attivitajiet kollha qed jiġu implementati f'kollaborazzjoni qrib ħafna mal-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż. Il-Kunsill tal-Ewropa qed jilqgħu s-Segretar Ġenerali tiegħu ħareġ b'stqarrija biex jilqa l-iżviluppi reċenti, speċjalment l-emendi għall-Kostituzzjoni, kif ukoll il-leġiżlazzjoni l-ġdida fuq il-ġudikatura u l-istatut tal-imħalfin. Is-Segretarju Ġenerali jara l-iżviluppi bħala passi pożittivi ħafna u il riformi ta' triq għal implementazzjoni sħiħa tal-pilastri ewlenin tal-Konsil tal-Ewropa drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt kif ukoll id-demokrazija. Kompetenza effettiva kif ukoll eh, ġudikatura li tkun effiċenti u trasparenti minnar korruzzjoni hija kriterju importanti ħafna għall-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji. Permettuli natikom xiftit iktar tarif fuq dawn it-tlet riformi ewlenin l-ewwel net l-emendi għall kostituzzjoni Dawn l-emendi ġew adottati fit-2 ta' Ġunju jirrispettaw biċa l kbira tar-rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-Kunsil tal-Ewropa mod partikolari mill-Venice Commission fuq id-Demokrazija permezz tal-liġi l-Kummissjoni ħadmet f'kollaborazzjoni rib ħafna mal Kummissjoni Kostituzzjonali eh, tal-Verkovna Rada u l-biċalbija tal-rakkomandazzjonijiet u koll narawon fit-test. Il-liġi fuq il-ġudikatura u fuq l-istatut tal-imħalfin meta implementati se jġibu magħhom sistema tal-ġudikatura li tkun f'konformità mal-istandards tal-Konsil ta' l-Europa kif ukoll ma' rakkomandazzjonijiet tiegħu. Ir-riforma tal-prosekuzzjoni l volja li dajem il parti mit-tieni panel u koll pass importanti ħafna u s-segretarju ġenerali jilqa il-ħatra ta' sur Lutsenko bħala il-Prosekutu ġenerali il-ġdid u il-riforma u l-impenn tal-Konsil ta' l-Europa biex naħdmu fl-imkien. Biex nilħu dan lan, Sinjuri, Dak li huwa importanti ħafna f'dan l-istadju huwa illi ikun hemm implementazzjoni ta' dawn il-bidliet kollha. Bidliet fit-test kienu kriterju biex wieħed ikompli x-xogħol fuq it-twaqqif tas sistema ta' ġudikatura ġdida fl-Ukrajna ma' mingħajr implementazzjoni xirqa dawn il-bidliet mhumiex se jġibu magħhom effetti tant mistennijin. U l-implementazzjoni proċess twil li jitlob determinazzjoni, impenn mill-istituzzjonijiet kollha involuti kif ukoll il-persuni kollha involuti. Il-Kunsill tal-Ewropa se jkompli jappoġġa ir-riforma u jaħdem mal dawk kollha li għandhom rwol mal-partit kollha interessati l-awtoritajiet responsabbli tar-riforma biex nilħu l-anijiet illi aħna naqsu. Signuri, din il-ħidma kollha hija orjentata lejn iċ-ċittadini fil-ħajta kuljum tagħhom għax il-fiduċa fis-sistema ġudizzjarja hija essenzjali biex hekk iċ-ċittadini kollhom fiduċa fis-sistema demokratika ta' pajjiżhom. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much, uh, sir, for your intervention. Grazzi għal dak l-intervent u issa bħala l-aħħar kellim f'dan l-ewwel panel il-mikrofonu l-Onorevoli Roman Kujbidian għal 10 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi tal-li stidentuni eżis sinjuri jiena naqbel bisħieħ mal-kellima ta' qabli li l-liġijiet li għaddew mill-parlament daċxar tawna opportunità biex nibdew u nwet u riforma eh, ġudizzjarja fl-Ukrajna skont standards Ewropej talba għal riforma ġudizzjarja fis-soċjet minnaħa tas soċetajja għolja ħafna ċittadini jisemmu dawn bħala l-problemi ewlenin fis-sistema ġudizzjarja, korruzzjoni fost l-imħalfin, dipendenza tal-imħalfin fuq politikanti u l-oligarki, il-ħruġ ta' sentenzi fuq it-talba, prevalenza ta' ħabi feħdan il-ġudikatura l-istħarriċ illi sar aktar kmini din is-sena wera li il-maġġoranza ta' ċittadini jappoġġaw il-miżuri preskritti fl-emendi kostituzzjonali bħal per eżempju evalwazzjoni mill-ġdid tal-imħalfin kollha, eliminazzjoni ta' uh, entitajiet uh, politiċi mill-karriera tal-imħalfin, uh, limitazzjoni tal-imħalfin fl-unità, Ir-riforma ġudizzjarja tatna l-opportunità illi ikonna sistema ġudizzjari aħjar. Imma fl-istess ħin irridu nifmu l-sfidi ewlenin li qed niffaċċaw ir-riski għal sabiex din ir-riforma tirnexxi jiena ma nafx kif se nelbuhom dawn l-isfidi, imma għalmenu huwa importanti illi naraw x'inhuma dawn l-isfidi. L-ewwel, il-ċittadini fil-maġġoranza tagħhom ma jemnux li il-riforma approvata da xar eh, setir nexi dan għadu maġiġ konfermat mir riċerka soċjoloġika imma mir fil-kuntatti li kelli ma' attivisti mir reġuni differenti tal-Ukrajina li huma parti attiva tal soċjetà ċivili u illi biz 20 sa 25% minnom jemnu illi din il-riforma ġudizzjarju tista' tirnexxi il-raġuni raġunijiet huma differenti l-ewwel net dan huwa riżalt ta' frustrazzjoni ġenerali bil-setat politiċi min jara illi hemm opportunità sabiex il-President jaħtaf is-seta fideħ hemm l-awtorità presidenzjali li tista' tiddeċiedi għal sentejn fuq il-likwidazzjoni tal-rati trasferiment u promozzjoni tal-imħalfin. Mil-banda l-oħra, iċ-ċittadini ma jemnux illi l-Komitat Oli għal l-imħalfin u l kunsill Oli għal ġustizzja li konsisti bħala maġġoranza minn eh, imħalfin se jirnexxilhom jeħilsu il- il-rati minn imħalfin korrotti. Memx rappresentanti tal-NGOs fil-Konsilju u fil-Komitat li semmejt il-kom qabel, għalek il-teddida li ikunem ħafna ħabi eh, għada teżisti. Mbagħad hemm ir-reżistenza tal-ġudikatura il-Qorti Kostituzzjonali mistennija tirċievi eh, numru kbir ta' petizzjonijiet kostituzzjonali Dawn li il-politikanti jistaw xorta jibqaw ikollom seta fuq il-ġudikatura il-twaqif tal-Qorti Suprema l-ġdida tista' jista' jintuża mill-setat politiċi biex jippromovu l-imħalfin favoriti tagħhom mingħajr barranin fil-waqt li rati oħrajn se jżommu s-sistema formali ta' influenza permezz tal-presidenti tal-rati. Barra minn hekk fil-waqt li liġi l-ġdida fuq il-ġudikatura eh, hija indirizzata wkoll lejn il-qorti għolja kontra l-korruzzjoni tipposponi il in ta' din il-qorti b'mod indipendenti l-istatus ta' din il-qorti ma tipprovdix salvagwardja addizzjonali għall-indipendenza tagħha bħal proċedura speċjali għall-għażla tal-imħalfin, salariola, eccetera, eh, eccetera. Jidher li awtoritajiet politiċi m'għandhom ebda ħsib illi iwaqfuha din il-qorti. L-esperti għal rewna problemi oħrajn li hemm fl-emendi kostituzzjonali, per eżempju, mezz politiku tal-tkeċċija tal-prosekutur ġenerali u il-posponiment ta' l-istatut bitlet snin. Ir-ratifika tal-istatut huwa fejn l ukrajina għanda minkejja dawn l-sfidi jider li em, sar pass kbir lejn ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja, issa jekk dan se jkun pass il qudiem se jiddependi fuq ir-rieda ġenwina politika min-naħa tal-awtoritajiet fl-Ukrajina biex joħolqu ġudikatura ġdida u li aħna nkunu kapaċi li nżommu għajnejna fuq il-proċessi kollha u li niġġieldu għad-drittijiet tagħna dritt għal smieħ ġust. Grazzi tal attenzjon Thank you, sir, also for your... Iva, grazzi għal dak dawk il-kommenti interessanti ferm u anki tal-li frankajtilna ftit minuti li issa aħna se nużawhom għal mistoqsijiet u eh, nittama għat tweġibiet ukoll. Issa nistieden lill-membri li huma preżenti fil-Kamra qed nara lill-Onorevoli Zjewska li jixtieq jitkellem. Grazzi, signori. Jiena tassew eh, kontent illi stajt nisma dawk il-prezentazzjonijiet kollha u li sirt irċevej din l-informazzjoni kollha li natat. Issa jiena għal darboħra nista nemmen fid-demokrazija u s-saħħa tad-demokrazija. Jiena konvint li ċittadini illi ridu jiexu f'pajjiż ħieles u demokratiku jistaw jilħqulan taħħom tagħhom dak li qed jiġri llum fl-Ukrajna qed huwa prova ta' dan. Jiena naqbel ma dak li għadu kif għar is-Sur Brock fil-bidu tal-laqa qal li riforma tant kbira u wiesa f'settur tant importanti bħalma huwa settur tal-ġustizzja hija xi ħaġa eh, importanti ħafna u prezzjuża ħafna illum meta naraw illi parti mill-Ukrajina hija okkupata b'mod illegali li dan il-territorji inħatfu minn pajjiż ġar. Meta naraw il-nirin illi din eh, jaqbdu fuq il-frontieri nistaw tassew inkunu kontenti illi qed tittieħed xi ftit azzjoni. Sfortunatament din l-azzjoni ġib magħha wkoll riskju kbir, imma intom lesti illi teħduh dan ir-riskju. Jiena Eh, skantajt kemm qed tieħdu azzjoni wiesa u eh, fuq dan f'dan ir-rigward jiena naqbel ma eh, l-aħħar persuna illi għada kif tkellmet is-sur Kubida li rridu natu żmien li żmien biex naraw jekk fil-fatt dan din l-azzjoni ix se tkun effettiva. Jiena ma naqbilx li għandu jkunem sistema mifruxa ħafna ta' kontroll fejn l-entitajiet differenti ta' eh, jistaw u koll jipparteċipaw fil-sorveljanza tal-ġustizja fl-Ukrajina, imma nifem u koll il-perspettiva tijak, illum il-situazzjoni hija diffiċli. Mbżon li terġa tiksbu il-fiduċja fl-Ukrajina, forsi din hija l-aħħar opportunità illi għandkom biex tirbħu lura il-fiduċa ta' ċittadini l-aħħar darba li forsi iċ-ċittadini għat għandhom din ir-rieda li jibdlu, jaraw bidla. Intom tkellimtu fuq dan il, fuq din il-kommissjoni illi se jkollha responsabilità illi tivverifika u tħejji il-nomini tal-imħalfin imma issa fuq il-kandidati Jiena u koll studjajt il-liġi fl-Università ta' Potsdam imma dana ma jfissirx li jiena san kun kandidat eccellenti biex nkusir imħallef biex wieħed isir imħallef irrid jgħaddi minn ħafna uh, proċessi twal u jiena dawn il-proċessi ma dejċ minnhom ta' approvazzjoni, eccetera għal imma issa jien għandi din il-mistoqsija x'namel la darba tkunu verifikajtu lil dawn l-imħalfin. La darba tkunu innominajtuhom hemm mbagħad sistema oħra livell ieħor ta' kontroll, it-tieni livell ta' kontroll, u mbagħad mistoqsija oħra fuq il-prosekutur u l-uffiċċju tiegħu. Jiena għandi l-impressjoni illi dan għadu proċess politiku fejn hemm ċerta influenza politika naf li s-sitwazzjoni hija diffiċli, naf li il-korruzzjoni qiegħda edha terri il-pajjiż kollu kemmu, imma intom ma tistawx tatu natura politika l-uffiċċju tal-prosekutur dan huwa riskju kbir u hawnhekk jiena eh, qed nitkellem mill-esperjenza ta' pajjiżi nafxina ngħid xinuma l-istennijiet ta'kom u xtaħsbu intom fu eh, fuq dan il-prosekutur, l-uffiċu ta' prosekutur pubbliku illi għandu natura eminament eh, politika. Grazzi ħafna, President. Eh, naħseb li mill-bidu għandi najt proset lil dawn il-mistiedna dwar l-implementazzjoni ta' dawn il-riformi nittama illi l-Ukrajna se tirnexxi f'din ir-riforma li tixtieq twettaq. Jiena Rumena kont Ministru tal-Ġustizzja u għandi esperjenza fil-bdil tas-sistema ġudizzjarja sabiex eh, taddi għal riforma tas sew demokratika. Dan huwa proċess diffiċli u li dum fit-tul. Mill-banda l-oħra dan irid isir malajr għaliex jekk il-proċess jieħu wis żmien dejjem ikun hemm moment fejn iċ-ċittadini għajdu le bizzejiet dan aħna sa naslum kien u titilfu l-appoċ ta' ċittadini. Issa jiena nixtieq nagħmel tliet punti speċifiċi. L-ewwel irrid ngħid li l-indipendenza tal-ġustizzja huwa dritt ta' ċittadini għandhom dritt għal ġudikatura indipendenti, indipendenti mill-gvern, indipendenti mill-korruzzjoni li mħalfin irridu jobdu biss il-liġi u ma jħarsu lejn ħadd għaliex ħafna imħalfin f'dawn il-pajjiżi li huma fi tranzizzjoni jifmu l-indipendenza tal-ġustizzja bħala dritt illi jagħmlu li jridu u ħadd ma jista' jkellimhom hekk kienu qed jifmuha din l-indipendenza tal-ġustizzja, għalhekk għal darboħra din l-indipendenza hija propju dritt ta' ċittadini għal ġustizzja indipendenti, ġudikatura indipendenti. Emmek għandkom tibdew intom għaliex aħna kellna problemi kbar fil-pajjiż kollu fir-reġuni kollha sakemm xinna inbidlu din il-perċezzjoni. Umbagħad l-ewwel mistoqsija tiegħi toħroġ minn dak li għadni kifat. Jekk intom uh, tippjanaw xi ħaġa mingħajr ma jkun hemm il-ġurisprudenza, għal mhux se jkun hemm fiduċja fis-sistema ġudizzjarja jekk id-deċiżjonijiet se jkunu jvarjaw ħafna eh, minn f'każijiet simili. Persuna per eżempju tingħata pena ta' tliet snin, ieħor ta' xar snin, ieħor jinħeles u dawna għal f'każijiet simili ħafna u dana jorbot ukoll ma dak li għat qabel għaliex aħna dana jneħ fil-Kroazja, fil-Bulgarija, fil-Rumanija, fil-reġjun kollu. U l-imħalfin Għallu jina ma jimportanix xamel il-kollega tija, jina indipendenti. U għalek huwa importanti ħafna li kolkom pjan għal uh, laqda ħadd ma jista' jħossu li huwa indipendenti jaġixxi waħdu u ma jimpurtax dak li qed jagħmlu l-oħrajn. Il-ġustizzja tkun ġustizzja m'għandix tkun lotterija, skont min eh, li ma mħallef tinserta, le din m'għandix tkun lotterija, għandha tkun xi ħaġa prevedibbli. Il-ġustizzja trid tkun prevedibbli. Iva, eh, ċerti deċiżjonijiet jistgħu jinbidlu ma' braġuni valida għal dan għallek hemm bżonn li jkun il-prassi ġudizzjarja tkun eh, uniformi u maċem id-differenza bejn is-sistema tal-liġi kontinentali u liġi common law hija taħlita u l-Qorti Ewropea drittijiet tal-bniedem per eżempju tuża il-preċedent ġudizzjarju anki l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu u aħna qegħdin fl-Ewropa. L-Ewropa bdiet b'sistema kontinentali fejn il- il-liġi biss hija dik li torbot u l-imħalfin sempliċement jinterpretawa bħalissa għaw ħafna taħwit. Għalek, nistaqsikom, għandkom pjan sabiex ikunem eh, unifikazzjoni tal-ġurisprudenza u dana għandu murid fit mal-fat li intom tispiegaw l-imħalfin illi l-indipendenza hija id-dritt ta' ċittadini eh, u eh, illi mhux id-dritt tagħhom illi għamlu li jridu bħala mħalfin. Mbagħad mistoqsija oħra eh, l-aħħar kellim li rappreżenta l-NGO inti għat illi il-nies ma tantx qegħdin jemnu f'dawn ir-riformi għaliex hemm ħafna ħabi bejn l-imħalfin, wieħed jaħbi għall-ieħor. U inti għattu ukoll illi kien hemm ukoll ċertu min-naħa tal-ġudikatura u jiena nikkonferma Iva, hekk se jseħ. għaliex fil pajjiżi kollha tagħna hekk ġara il-ħolqin ta' dawn il-konsilli oljien, konsilli oljien għal-ġustizja jew ma nafx sejħulhom, eh, li wieħed meta jinħatru l-imħalfin huma jiddeċidu x'jaqblilhom jiddeċidu s-sanzjonijiet dixxiplinari u dan se joqogħdu jaħbu wieħed jaħbi għal ieħor. F'dawn il-pajjiżi kollha ġraw l-istess affarijiet. U iva dejjem ikun hemm reżistenza għal bidla in-nies il-bidla ma toġobomx, ma jħobbux ibidlu il drawit tagħhom, il networks tagħhom, ma jħobbux ibidlu il-liġijiet għaliex jekk inti tadotta liġi ġdida tifhimha tkun tafa tapplika għalhekk dejjem ikun hemm rezistenza għall-bidla. Imma dan il-ħabi bejn l-imħalfin huwa importanti hemm soluzzjonijiet hemm x'jista' jsir bħal pereżempju illi wieħed idaħħal nies minn barra fost l-imħalfin għaliex inkella s-sanzjonijiet disciplinari ma waslu għal xejn u dan il-tindif tal-ġudikatura ma jibqax possibli. Grazzi. Tajjeb, mela issa ħalli hemm żewġ mistoqsijiet oħrajn għalhekk eh, forsi fil-qosor ħafna tista' tajdinna iva Jiena minix parti mill-komitat imma parti mid-delegazzjoni eh, li marret l-Ukrajina. Il Kulħadd jaf illi jiena nishti li dan il-proċess ta' riforma tal-ġudikatura jirnexxi. Imma naħseb illi rridu nieħdu bis-serjetà dak li għalinna l-aħħar kellim anki jekk ir-riforma li ġiet ippreżentata hawnhekk fis-smieħ fil-Parlament Ewropew tider illi eh, qed tirnexxi il-pubbliku fl-Ukrajna għadu mhuwiex konvint. U mm, il- il-miri ewlenin se jintlaħqu dal-waqt u din hija il-mira li il-ġudikatura għandha tkun indipendenti mill-influenza politika. U għawnek nista biss nisħa fuq dak li qal eh, sur Brock fit-tmim tal-intervent tiegħu hawnhekk illum u anki l-ħabib tiegħi Lumitsenko u eh, mill safej nafjena u kien wieħed minn dawk illi kienu fil-Majdan. Huwa itqabat eh, għal ġlieda għall istat ta' dritt u id-demokrazija. Imma meta Eh, waslu biex ibidlu il-prosekutur publiku pubbliku xokin kien l-impressjoni illi din il-pozizjoni inatat eh, għal interessi politiċi li xaħat ieħor u din id-deċiżjoni sviluppat eh, f'deċiżjoni negattiva minkejja l fat illi kulħadd rrit bidla u kulħadd it-tama illi l-affarijiet kienu se jsiru b'mod differenti. Għalhekk l-opinjoni tal-pubbliku fil-Ukrajina ta' din l-indipendenza tal-ġudikatura u din ir-riforma sħiħa imbidlet mod negattiv. U jiena hawnhekk nixtieq biss nappella sabiex eh, dawk li huma responsabbli għal riformi f'dan il-perjodu, eh, f'dan l-sforz li qed isir biex jitwettqu dawn ir-riformi ma jerġgħux isiru l-iżbalji li saru qabel li jaħsb jerġgħu jibdew jirraġunaw aħna il-politikanti, aħna jekk l-istituzzjonijiet tal-istat ikunu rib tagħna, aħna se niżguraw illi kollox jimxi ħarir. Issa, f'dan il-każ, f'dan il-moment propju, għandkom l-opportunità illi tassew taslu biex ikolkom istituzzjonijiet indipendenti u l-indipendenza tidu tifmuwa bħala indipendenza mill-klassi politika. In jina naqbel mal-aħħar kellim sar ftit progress imma għadu mux bizzeje. Indeed we have uh, some time Għanna il-ħin kontrina, il-ħin huwa kontrina palissa Pero jekk għandek mistoqsija, jekk joġbok mistoqsija. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Jiena minix avokat jew membru tal-komitat iżda membru tal-delegazzjoni. U jiena tassew imħasseb, anzi jiena tassew involut fis-sitwazzjoni. Naqbel ma dak li fissru il-kellima ta' qabli. persuni li mhux bil-edha fil-panel huma ċ-ċittadini Ukrajini dawk li suqu it-taxis dawk li għandhom ħwienet żgħar, eċetera. Xi ġimatilu kont hemmhekk preżenti fil-pajjiż tkellimt maċ-ċittadini u hemm problema fl-opinjoni pubblika. Opinjoni pubblika illi għandha l-impressjoni illi il-fund l-elementi bażiċi tas sistema l-antika Iva ġew mill-quta mill-bidla iżda eh, xorta waħda għadhom ma ntemmewx għal kollox għaliex għandhom l-impressjoni illi eh, xorta waħda l-elit politiku u ekonomiku xorta waħda tikollu xi tip ta' saħħa u allura huwa proċess fuq żmien twil u ċertament il-ħin ma jizmin ma jenx. Tana ma jfissirx ma nix neproċedu u rizultati li diġa nkisbu u kollu ma impressionanti. Ma dana kollu il-proċess jirrekjedi aktar żmien u din hija problema. Mela mistoqsija sur Brilla huwa semma dwar l-emendi l-aktar reċenti illi il-maġġoranza ta' rakkomandazzjonijiet ġew segwiti u allura xtaqt inkun naf. Fil-fema tagħkom hemm xi rakkomandazzjonijiet illi ma ġewx segwiti u forsi din hija problema. Hemm rakkomandazzjonijiet importanti illi ċertament jridu jisirlhom xi tip ta' segwitu. Mbagħad is-Sur Filatov jew is-Sur Petrenko ir-reorganizzazzjoni tal-Qorti Suprema tal-Ukrajina. Hawnhekk se jkunna kompetizzjoni ġodda fejn il-kandidati jistgħu jkunu anki xjenzati legali, avukati u oħrajn. Kif se jiġu sviluppati t-testijiet ta' dawn il-kandidati, ġifieri se jkun hemm rappreżentanti internazzjonali involuti biex jasservaw eh, l-għażla, ġifieri kif jiġu mażula dawn il-kandidati. Grazzi ħafna. Mela, m'għandniex aktar ħin għal mistoqsijiet u għannix aktar <laughs> ħin għal tweġiba, pero ma nistawx li namlu hekk. U għallura, eh, Signora Siroid fil-qosor. Iva, fil-qosor nirriġa pal dawk il-mistoqsijiet li nista nirriġa pal-jom. Unbat nħalli fidejn kollegi. Jena nħu pjaċir illi il-prezentazzjoni ta' Roman kien hemm referenzi għalli għalli il-prezentazzjoni u nħu pjaċir nara illi il realtà qed tiġi indirizzata. Din hija xi ħaġa sewwa ħafna u din hija sfida li rridu wkoll nindirizzaw. Għanna forsi situazzjoni fejn ma nix biżejt fiduċa iżda nafna tama Issa, il-prosekuzzjoni IVA, sfortunatament din il-ħatra għada parti minn pakket politiku. Jina nemmen illi din hija konsekwenza ta' immaturità politika. Għadna ma nifmux il-pożizzjoni tal-prosekutur, mod partikolari il-prosekutur ġenerali. Din hija parti mill professjoni legali mhux tal-xenarju politiku Iżda, dan ngħidu bir-rispett sħiħ għall prosekutur ġenerali għaliex għandi rispett kbir le għax nafu mill-Parlament tagħna. Però din is-sitwazzjoni rridu nelbu u naslu għal sitwazzjoni fejn ikollna approċċ professjonali. l-unifikazzjoni tal-prassi tal-qrati, iva, jiridu nifmu deċiżjonijiet fuq żmien eh, twil u żmien qasir. Deċiżjonijiet fuq żmien twil, iva, se jkollna l-bidla fil-edukazzjoni legali, xi ħaġa li referajna liha għaliex irridu nifhmu x'inhu ma' prinċipji tal-liġi u jekk ma nifhmux din il-ħaġa, allura ma jkollniex imbagħad aderenza unanima. Bekk, eh, sfortunatament din hija ħaġa tirrekjedi eh, li jaddi ta' diġenerazzjoni, għalli ġadna ma nalmux f'pajjiżna il-prinċipju ta' eh, liġi, nitkellmu dwar regoli biss, unbat fuq żmien qasir. Naħseb l-ewwel irridu nagħmlu l-almutana sabiex naċċertaw illi taħriġ ta' ta' għolja għal dawk eh, li jintazlu tkun xi ħaġa garantita speċjalment fir-rigward tal-istandards etiċi. Dan huwa punt li aħna diskutajna kif fil-livell ta' gruppi ta' ħidma. Issa nħalli fidejn kollegi. Grazzi. L-Ministru Petrenko. Fil-qosor ħafna. Nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet li kellna dwar l-indipendenza tal-imħalfin tagħna s-sistema tal-ġudikatura u anke r-riski li jridu nindirizzaw L-indipendenza ta' sistema ġuridika u tal-imħalfin huwa dritt, dritt ta' ċittadini, mhux dritt tal-imħallef, dritt għas-soċjetà biex hija ikollha sistema legali indipendenti u huwa obbligu għall imħallef li jkun indipendenti mill-politiċi, ministri, gvernijiet, presidenti, korruzzjoni, flus. dinja dawn huma riski li kull pajjiż irid jindirizza. Għandna sitwazzjoni fl-Ukrajna fejn minħabba l-Kostituzzjoni l-antika l mħalfin u s-sistema legali kienu indipendenti jiġifieri l-imħalfin għandhom ħafna moneta. Diffiċli li ikun hemm proċess legali għal imħallef jekk huwa għamel xi reat Din kienet xaġa diffiċli immens. Mbagħad problema oħra. Kienu indipendenti fil-leġislazzjoni iżda kienu dipendenti fuq oligarkija, gvernijiet, politiċi, flus u korruzzjoni. U f'dan il-każ dak li għanna issa huwa situazzjoni, hija situazzjoni fejn Iva, għanna ħafna riski, iżda issa għanna opportunità vera u nwiġeb l-nistoqsija ta' dwar l-kompetizzjonijiet u l-reorganizzazzjoni tal-Qorti Suprema. Nistaw najdu li qed nistabilixxu orti ġdida anki minħabba il-liġi ta' implementazzjoni. Bekk għanna Qorti suprema ġdida, għanna rati ġodda ta' pell, fi żmien tliet snin irrid ikonna wkoll rati oħra u possibilità oħra li nagħmlu kompetizzjonijiet pubbliċi għal pożizzjonijiet kollha tal-imħalfin f'dawn ir-rati l-ġodda. U fl-istorja l ġida tal-Ukrajna naraw illi dawn il-kompetizzjonijiet jistgħu jikkompletu mhux biss l-imħalfin x'kienet il-problema tas sistema Ukrajna biex tkun imħallef inti rrid taħdem l-ewwel ġo qorti lokali. Jekk inti rrit tkun imħallef fil-Qorti Suprema, trid tagħmel żmien fil-Qorti ta' Appell. Din is-sistema lura kienet waħda magħluqa u wasalna problemi kollha li rridu nindirizzaw. Issa din is-sistema ftaħnija u nixtiequ li konna kompetizzjonijiet, konna eh, nis ġodda nis ġdid mill-settur privat, mill universitajiet, post oħrajn. Bekk qed nagħtu garanziji ta' trasparenza f'dawn il-kompetizzjonijiet u llum kellna laqat mal-kummissarju u tlabt li konna esperti biex jenuna norganizzaw dawn il-kompetizzjonijiet. Għalija personalment, jina ma nixtiex li jkollna mħalfin dipendenti għaliex fir-rivoluzzjoni jiena kont avukat u kont f'dan il-proċess. Jiena provajt nara fajnejn dawk li mħalfin illi ħadu dawn id-deċiżjonijiet dwar l-attivisti tagħna. Insib xi dinjità, xi ftit ta' indipendenza biex jgħidu le. Xi ftit ta' indipendenza biex jumma jgħidu le. Iżda din hija ħaġa li jiena ma sibx. Bek biex nikkonkludi. Issa n-opportunità biex inġeddu s-sistema. Ċertament il sistema tal-innovazzjoni e tfisser li tkun il-fiduċja tal-ċittadini biex bekk din il-ħaġa tkun indipendenti. Però fuq kollox indipendenti. Uh, Grazzi. Nistaqsija għassur sur Filatov jekk joġbok fil-qosor. Niprofa nsom fil-qosor. Jina u kol nishtiq nwieġa pal mistoqsija dwar l-indipendenza. Aħna diskutajna ħafna u fit-tul dwar il-bilanċ bejn l-indipendenza u responsabilta ta' ġudikatura. Aħna nemnu illi bekk sibna salvagwardji adattati biex jiġu implementati fil-Kostituzzjoni u anke fil-leġislazzjoni. Ġifiri, kif il-membri tal-ġudikatura li mħalfin ikunu f'sitwazzjoni li jifmu illi l-indipendenza ma tfissirx impunità nuqqas ta' lebda kontroll jew responsabilta. U nifmu illi nistaw nifaċaw din il-kwistjoni għaliex wara l-standards tal-Kunsil tal-Ewropa aħna tajna wkoll il-maġġoranza fil lola livelli tal-ġudikatura f'termini ta' imħalfin. Pero mhux biss għandna avukati wkoll professjonisti oħra legali li jiġu maħtura għal din l-entità. U minħabba l-mekkanizmi ta' tajt ta' deċizjoni f'din l-entità, nittamaw allura li ikonna bilanċ bejn Eh, l-indipendenza u responsabilta. Mistoqsija oħra interessanti kienet dwar l-unifikazzjoni tal-ġurisprudenza fost l-anijiet li aħna fissajna meta deċidejna illi infaslu l qorti ġdida suprema fost l-anijiet rajna li kena eh, laqda tal-rati kolla f'entità waħda biex bekk ikonna strutturi ġodda speċjalizzati u anki illi konna entità responsabbli l ġurisprudenza biex tindirizza problemi bħal dawn li intom semmejtu. Issa, il mistoqsija dwar ir-rakkomandazzjonijiet li ma ġew segwiti. Kien hemm fil-fatt xi żewġ punti żgħar dwar il-ħatra tal-membri tal-Kunsill Qoli ta' Ġustizzja. Ta kif ukoll il-ħatra tal-prosekuturi ġenerali. Il-Kummissjoni ta' Venezia irrakkomandat il jrid hemm żewġ terzi tal-votazzjoni biex deċiżjoni bħal din tittieħed. Aħna qed nifhmu illi fir-realtà Ukrajina dana ifisser illi eh, jista' jkollna problema fil-formazzjoni ta' dan il-Kunsil f'termini tal-Prosekutur Ġenerali għax mhix ħaġa faċli anke fis-sistema attwali biex ikollna konsensus politiku fuq livell tantoli. U allura wara d diskussjonijiet ma' din il-Kummissjoni deċidejna illi maħniex sen segwu din rekomandazzjoni u l-Kummissjoni fil-fatt ta' Venezia qablet. Iżda dawn kienu żewġ rakkomandazzjonijiet biss li ma ġew segwiti mill-abbozz oriġinali. mbagħad rekomendazzjoni l-oħra, id-dritt tal-Parlament illi jiddikjara il-vot ta' nuqqas ta' fiduċa fil-Prosekutur Ġenerali u it-tneħija ta' Prosekutur Ġenerali. Fl-abbozz oriġinali, il-Parlament ma kellux dan id-dritt bħala odda politika biex ninfluenzaw l-attivitajiet tal-Prosekutur Ġenerali. Ma rridniex il-Parlament ikollu din is-saħħa għaliex fil-fema tagħna il-Prosektur Ġenerali irid ikun distakkat maqtuħ għal kollox mill-element politiku u ma jkunx taħt il-kontroll tal-Parlament. Iżda lan nsibu konsensus fost il-membri tal-Parlament u anki bil-lan biex bekk ikonna l-appoċ tagħhom għal kostituzzjoni il-President iddeċida illi jinsa din il-ħaġa għaliex dan is-seta wassal għal tilwim fil-Parlament kif ukoll riskju li l-abbozz ta' emendi ma jkollhomx l-appoġġ tal-Parlament jekk dawn id-dispożizzjonijiet baqgħu hemm. Din kienet it-tieni rakkomandazzjoni li ma ġiet segwita. Rakkomandazzjoni kollha l-oħra, inkluż eh, dawk l-aktar qodma li kienu hemmhekk għal 20 ta' snin kienu wkoll parti mill-abbozz. Sur Prija, grazzi ħafna Iva kena tweġiba għal rakomandazzjoni. Tistaw sibu informazzjoni dettaljata fil-website tal-Kummissjoni ta' Venezia. Grazzi. Grazzi, ek għanna kol tweġiba ta' sur eh, Kozjakov, nistiden il-kol ħat sabiex iżżuru il-Kummissjoni Ukrajina fejn approvaw mbagħad il-proċedura tal-għażla ta' mħalfin u dan matul kompetizzjonijiet trasparenti għall-imħalfin tal-Qorti Suprema. Dina hija xaġa li ġan għamlu bil-liġi attwali bil-proċedura tal-evaluazzjoni tal-imħalfin. U dan il-qasam li jiena prezentajt illum tistgħu taraw kif aħna nagħmlu din il-ħaġa. Jiġifieri il-situazzjoni hija l-istess. Kulħadd jista' jara u jismani bħalissa. L-istess ħaġa tiġri fil-Kummissjoni. Persuna interessata tista' tiġi, tpoġġi bil-qeda f'kamra oħra biex tisma' u tara x'qed isir. Fejn aħna kun qegħdin nevalwaw l-imħallef. Bekk, aħna se nkomplu bl-istess mod, forsi <laughs> waktar l-enerġija matul din il-kompetizzjoni fil-gwar tal- uh, orti suprema. U jina nista nistedinkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa sur kujbida. Grazzi. Il-problema ta' nuqqas ta' fiduċa mhux biss f'termini ta' imħalfin iżda wkoll għal dak inxaqsam issa ta' politika. Għaliex sentejn wara r-rivoluzzjoni tad dinjità u anki il-passi preċedenti tal-Parlament fir rigward tal-ġijiet li kien hemm u mingħajr bidla fil-Kostituzzjoni dana kollu ma wassalx għal suċċess, sfortunatament, u allura. Il-ċittadini issa ma mandomx fiduċa f'passi li nistaw nittu fil-ġejjieni, pero aħna qegħdin nippruvaw issa nispjegaw liċ ċittadini x'inhuma ma l-benefiċċji. X'nistgħu niksbu din ir-riforma kostituzzjonali u anki ir-riforma tal-leġislazzjoni dwar sistema leġislattiva u l-istatus tal-imħalfin. Grazzi. Grazzi li l ukoll u qabel ma nad il-kelma li sinjura Hawtola kumment fil-qosor minn Sinjura McGuinness, Viċi President tal-Parlament. Grazzi President, grazzi u koll il-panel Jien għadni kif wasalt, iżda l-uffiċċju tiegħi kien preżenti. Fost ir-ruoli tiegħi jiena medjatriċi għal ħtif ta' tfal fuq livell internazzjonali u nilqa l-kumenti tagħkom dwar l-infurzar. U jiena preżenti hawnhekk illum sabiex nilqa l-opportunità biex naħdmu flimkien magħkom. Għandna xi każijiet li involvu tfal u tilwin bejn ġenituri eh, bej pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-Ukrajni. Bekni u pjaċir Ministru nara li intom ti kopera umana għaliex tafu li l inforzar ta' dawn is-sentenzi huma essenzjali u dan għall interessat tfal involuti. Grazzi li permettejtu li tam namel eh, dan l-intervent u ċertament insegbu b'xi korrespondenza u nawguralkom kull suċċess għal-riforma ta'kom. Grazzi. Issa nitlob s sinjura Heidi Hawtola Vici, President tal-Assemblea Parlamentari biex jittem dan l-ewel panel. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi ħadd mill-mistidna distinti tagħna ġew hawnhekk biex aħna nfaħruhom u biex ngħidulhom proset kollox huwa lest intom intomx prezenti għal dan il-għan u lanqas aħna, pero jina xorta għadan ju pjaċir illi irnexxinna nagħmlu sforz flimkien, il kemm aħna qegħdin poġġaw il-ħidma tagħkom biex bekk il-ġudikatura tagħkom tkun tassew waħda moderna u indipendenti. U nipiċir nara il-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll il-Parlament Ewropew l-entitajiet differenti tagħhom, id-delegazzjoni Ukrajina u il-Komitat ta' Affarijiet Legali qegħdin ta' sew jaħdmu flimkien biex jappoġġaw l-isforzi tagħhom. Niftakar storja minn pajjiżi l-Finlandja u ngħidu illi kollox jidher eh, kollox huwa kif jidher. U l-indirizz email tal-prosekutur tal-Finlandja l-uffiċċju tiegħu kellu l-istess tmiem pal-Ministeru tal-Ġustizzja u din l-ħaġa inbidlet biex nuru illi mem m'għandux ikun hemm suspett ta' dipendenza bejn ministeru tal-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali. Bekk, dettalji żgħar ħafna jistgħu iwaslu għal suspett. Xi kultant ikun hemm raġuni għas suspett, drabi oħra le. Però Jekk naraw x'inhi l-perspettiva hawnhekk, nista' nasal għal żewġ rimarki fuq livell ġenerali. L-ewwel il-wirt sovjetiku. Naħseb li minn dak iż-żmien law imxejtu ħafna meta tqisu wkoll li l-Ukrajna huwa stat enormi anki n-numru ta' mħalfin huwa numru impressjonanti 8000 huwa n-numru. Però kif semmet is-Sinjura Makovej hija Rumena, Mhux faċli li wieħed jagħmel riforma fil-ġudikatura b'wirt sovjetiku u allura Nidu naraw li kollox isir bot sistematiku anki s-Sur Tombinski kien preżenti biex juri l-Unjoni Ewropea tassew edha toffri eh, l-aqwa appoġġ u anki aħna nistgħu nappoġġaw din il-ħidma tagħkom. Madana kollu il-rimarki mis soċjetà ċivili u kol ta' min jismahom għaliex naħseb illi fost l-elementi ewlenin fis suċċess ta' dawn it-tipi ta' riformi f'pajjiżi bħal ukraina jew fil jew fil-Moldova u kol eh, ħaqhom l-attenzjoni tagħna bħala żewġ pajjiżi oħra ta' assoċjazzjoni hija li s-soċjetà ċivili għandha possibilità illi tikkritika u anki toffri pariri lill-gvern u anki lill-parlament. U allura jiena bekk nittama mill-qalb illi il rimarki ta' kritika jitqisu bħala kontribuzzjoni kostruttiva għall sforzi komuni tagħkom. Punt illi nista' nindika huwa li sfortunatament ir-ratifika tal-istatut biex wieħed jingħaqad fil-qorti kriminali internazzjonali ġiet posposta u naħseb dan mhux fl-aqwa interess ta' pajjiż illi huwa il-mira ta' aggressjoni militari minn Russja ħafna drabi wkoll tiġi akkużata bi ksur ta' liġi kriminali internazzjonali. U allura nasa tkun ħaġa sewwa ħafna jekk eh, dan il-punt jiġi konsidrat. Ħadd ma sema dan il-punt, però nara illi dana huwa fost ir-rimarki ta' soċjetà ċivili. Bekk nas il-Parlament Ewropew se jissokta jiġbor l-sforzi tiegħu biex jaħdem fl-kien mal-Kummissjoni biex jappoġġawkom fil-ġejjieni. rajna kif kumitat bħal dan jista' tassew jgħin fl-implementazzjoni tal-ftejimiet ta' assoċjazzjoni. Se jkun hemm opportunitajiet oħra biex naraw illi kumitati oħra settorjali jappoġġaw l-isforzi tagħkom anki fir-riformi ekonomiċi u soċjali nittama bekk illi eh, mill-aspett ta' Assemblea Parlamentari kun nistgħu nappoġġukom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi lill kelima distinti ta' dan l-ewwel panel li kienu mawnek maħna u wissa sen saqsi l-sur Lutsenko l-sur Lanchinskas u s-sur Xabunin biex iġu għawnek huma biex ek ninaqdu l-kol għallu għattini panel. Yeah.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 Dear colleagues, let's uh, Eżis, kollegi, mela ħenkomplu bit-tieni panel riforma tas servizz tal-prosekuzzjoni. Nixtieq ngħaddi il-kelma lil kollega tiegħi sur Lutsenko, prosekutur ġenerali tal ukrajina u mbagħad lil kelliema l-oħrajn ovvjament illi l ħiret jafas tridu żommu jekk joġobkom mal-ħin allokat. L-ewwel qed ngħaddi il-kelma lis-sur Lutsenko. Grazzi ħafna. Jiena se nitkellem bil-lingwa ta' pajjiżi. Illum ġi diġà msemmi il-fatt illi l-Ukrajna edha stat ta' gwerra. Mhux biex nipprova nsib xie eh, ġustifikazzjoni għal fatt li riforma din bil-mod ma din realtà l-Ukrajna mhux qed tiġilet biss gwerra waħda kontra Russja imma hemm gwerra oħra iġlida kontra il-korruzzjoni sistemika illi aħna ritna miż-żminijiet konna taħt il-ħakma tar-Russja. Il-mexxejja ta' qabel tal-pajjiż ħolqu mafja tal-istat fejn istituzzjonijiet kollha tal-istat ħadmu għal eh, għal familji tal-mafjużi anki dawk fil-gvern. Jiena kont il-persuna wasalt wara t-tieni protesta ta' Majdan pala il-mexxej l iktar grupp kbir fil-parlament ta' pajjiżi. Aħna bdina ħafna fajt fil-ġitazzjoni tagħna l-Ukrajna issa fil-fema tiegħi għanda l-iktar leġislazzjoni b'saħħita kontra l-korruzzjoni fil-Europa ċentrali. U l-Ukrajna reċentement bdiet bidla radikali tas sistema tar riforma Imma minkejja dawn eh, tal-bit soċjali l-Uffiċċju tal-Prosekutu Ġenerali tal-Ukrajna Minkejja l-fatt illi kella tlet prosekutur ġenerali ġodda, l-uffiċċji tagħna għada dinosawra tal-ħakma tal-Russi ġifiri baqat miex moderna jiena isni l-uffiċċju tiegħi isu Issa, e ġifiri jiena issa rajt illi l-uffiċċju li kien hemm qabel kien mimli faċilitazzjonijiet anki għal min jagħmilek xarek jew karaoke affarijiet bħal dan. Imma ovvjament bil-fatt li waqqajna l-immunità għal prosekutur ġenerali għax qabel ħadd ma kien responsabbli jiena neħħejt l-immunità għal prosekuturi ġenerali u speċjalment għal prosekutur illi kien għalter xaħat f'inċident ta' traffiku u baqa prosekutur ġenerali jina u koll neħejt il-viċijiet kollha tiegħi. U wissa kollha għandhom jow bej 30 jew 40 sena, wieħed kien diplomatiku, wieħed kien avokat, aħna ridna nbidlu l-pajjiż. E l-uffiċċji reġjonali u koll ġew mibdula radikalment. u anke l-biċċa l-bira tal-istaff ġie mibdul ukoll. Il-mandat tagħna l-2016 huwa ċar daqs il-kristall. Għana bżonn nġeddu l-fiduċa taċ-ċittadini se nibbażaw l-sforzi tagħna l-ewwel net fuq l-ewwel stadju biex inkunu nistgħu innatfu s-sistema. Abbażi ta' tal-dikjarazzjoni u ikonna e, paragun mal-tħul, ċifir stil ta' ħajja u t-tħul. Kien hemm min, esempio, ġilura kien midrup ġilura mill-front u issa irrit ibeddel l-Ukrajina. Għanna bżonn ta' kompetitività ġdida biex ikun hemm uċċuħ ġodda fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali. Umbat nixtieq unwafqu programm speċjali blajnuna tal-Istati Uniti għal uffiċċju tal-Ispezzjoni li jkun responsabbli għall-investigazzjonijiet biex hekk ikun hemm dejjem l-integrità fl-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali. Mbagħad għandna dmir ieħor, aħna għandna bżonn nidentifikaw in-nies li huma responsabbli. Aħna għandna bżonn insibu li huma l-organizzazzjonijiet il-kbar u insibu min huma responsabbli Ġad kellimt fuq il-mafja tas-Sur Jankovic hemm bżonn ngħidu illi l-każ huwa pjuttost uniku tiegħu għax mill l-ewwel ġurnata tal-gvern tiegħu u kienet jagħmel pressjoni fuq il-qorti u mbagħad u iffirma ftejmiet mar-Russja ta' abbuż biex hekk setgħu jidħlu t-truppi fil-Krimea u l-okkupazzjoni. Umbat aħna nixtiequ noħolqu l-opportunitajiet biex hekk l-iskemi li kien hemm ta' xi 8 biljun dollari ma jibqgħux fis-seħħ. Qegħdin nitkellmu fuq l-affarijiet kollha tħul tal-gvern nofs dan it-tħul mbagħad spiċċaw fil-bwiet ta' eh, Janukovic u ta' Bibu. U għalek da kollox intem. Għama, ah, mux qabel ma kisru il-teżor tal-istat u ovvjament il-prezz kien is-sovranità il nazzjonali mbagħad kien hemm Majdan, kien hemm ħafna qtil u fl-aħħar mill-aħħar kien hemm l-appell ta' Janukovic li appella lil Putin biex jiddaħlu truppi russi fil-Krimea u seġi aħna ma nistax nħalluh eh, bl-impunità lil Janukovic tar-reat li għamel. U għalek għanna bżon illi għamżon illi l-Ukrajina hemm bżonn li jkollha fiduċja fl-uffiċċju ġdid tal-Prosekutur Ġenerali biex hekk ikonna rappresentanti tal-awtoritajiet dawk illi eh, kienu responsabbli għal reati qabel u rappresentanti tal-lum. Introduċejna l-ewwel kaf reċentement fejn kien hemm individwu illi għatta erba snin u nofs il-ħabs f'detenzjoni minar ma minar ma nataċ sentenza u għalek aħna għanna bżon nindirizzaw din il-kustjoni meta n-nies għattaw snin twal il-ħabs minajr ma tinqatalhom is-sentenza u lek aħna nixtiequ li s-sistema tal-ħabsijiet tagħna tkun waħda indipendenti u tirrispetta drittijiet tal-bniedem bħala parti tas-sistema tal-istat. Issa id-dmirijiet tagħna jew għal sena id-dieħla imma qabel nixtieq nurikom l-uffiċċju tabella li turikom eh, l-uffiċċju tal- l-Ispettur Ġenerali simili għas sistema tal-Istati Uniti li ġiet suġġerita mid department of Justice tal-Istati Uniti adottata minn bosta pajjiżi li tamaw illi l-istaff u il-management ta' dan l-uffiċċju se jgħaddu minn kompetizzjoni pubblika minn għawissu ta' din is-sena. Issa niġa pjanijiet li fkont se ngħidilkom għas-sena d-dieħla. Nixtiequ daħlu bidliet fil-uffiċċju tal-prosekutur nixtiequ nassiguraw illi l-pożizzjonijiet kollha jkunu soġġetti għal eh, kompetizzjoni pubblika. qegħdin nitkellmu fuq uċuħ ġodda li għandhom bżonn joħolqu eh, kultura korporattiva ġrida u jużaw islilen biex javvanzaw ma b'mod ġust. Ikun irresponsabli li kikun ħallu is-sistema antika sovjetika l tuża dan l-approċ u għalek għanna bżon ta' uċuħ ġodda li kompetu b'mod modern u trasparenti ikonna self-government fl-uffiċċju tal-Prosekutu Ġenerali u f'sentej il se jaqaw se għal mandat naf li mhux tajjeb jina votajt kontra dawn l-investigazzjoni tul poteri ta' imma naf illi jina kont dan l-uffiċċju u kelli katina u investigatur u prosekutur minna l-oħra it-tnejn għalu li kienet ħaġa leġittima. Umbat morna qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja li qalu li din, din kienet investigazzjoni illegali. U għalhekk is-supervizjoni se tkun waħda biss legali. La derba xi dawn l-affarijiet kollha li semmejt jiena inkur dejt dmiri. U nixtiequ nassiguraw illi nagħmlu distinzjoni bejn xogħol tal-investigaturi u tal-istaff tal-uffiċċju għax ma jistawx jitħaltu. Nixtieq jekk jiena ix persuna maħtura mod politiku. Jiena meta kont għet nitkellem fil-parlament, jiena għat li ma kontx kontent fil-bidla fil-liġi biex persuna li mandiġ edukazzjoni legali tiġi eletta, jina minix avokat. U pala l-erba snin pala ministru tal-intern u jina meta kont priġunier politiku meta ntfajt il-ħabs imma odu attenti. Jiena kont il-ħabs għax Timoxenko u jien ġejna uh, snin il ħabs minħabba dawn in-nies eh, li kienu li kienu avokati li qed ġestixxu s-sistema. U biex namlu hekk għandna bżonn illi konna individwu li għandu pis politiku sostanzjali, imma din it-tip ta' persuna għanda karriera politika se tkun tista illi tassigura illi nimbidlu s-sistema u dan huwa l-an tiegħi għal sentejn u nofs. Għalhekk tawni il-kariga biex ikonna ċiħ ġodda u dawn l-islilen ġusti lejn progress fil-karriera u lek nkunu nistaw inċibu nis mill-autoritajiet et qabel jew tissa jekk kommettaw reati. Għalhekk il meta niġi ma nitkellimx biss hawnhekk mill-ġdid fuq il-pjani imma fuq ir-riżultati. Grazzi ħafna, grazzi li tkellimt fuq l-ambizzjonijiet tiegħek. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Lanċinskas, il-kap tal-missjoni tal parijiet tal-Unjoni Ewropea, Iwam. Ukraine. Jekk joġbog somma l minuti. Grazzi ħafna, President, Signuri. Kien hemm sviluppi sostanzjali fl-Ukrajina din l-aħħar sena U xiftit ġemat ilu diġa kena l-emendi konstituzjonali u fl-Ulju kena l-liċi l-ġdida fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali daħlet fis seħ U għalek, skont dawn l-ewwel passi li tieħdu fir-riforma tal-prosekutur, issa għandna qafas leġislattiv. Imma biex tassew ikonna il riformi din is-sistema hemm bżonn li narawha bħala trasparenti, effiċenti, demokratika ċerti passi diġa' tiħdu biex is-sistema tal prosekuzzjoni tkun iktar indipendenti proċess per eżempju tal tal-istaff tas-sena li għaddiet u mill-EUAM tal-Ukrajna ma l-NGOs kenna proċessi illi waslu għal sviluppi importanti u d-deċiżjoni aħarija tal-prosekuturi reġjonali. Għal dik li hija l-indipendenza eh, ħadna eh, ċerti passi għal verifiki tal-integrità tal-prosekuturi u l-missjoni wkoll appoġġjat din attività u nafu li dan jidher fuq l-aġenda tal-riforma tal-, prosekuturi Ġenerali li għadu kemġi maħtur, għahna pala missjoni se nkomplu natu l-appoċ tagħna. Bat niġu għal responsabilta lejn il-pubbliku l-ewwel net, il-prosekuturi għandhom bżonn jikunu jistaw jispiegaw id-deċiżjonijiet tagħna fi sem l-istat ta' dritt u l-prosekutur għandhom bżonn ikunu indipendenti u ovvjament responsabilità tfisser illi hemm inizjattivi għaddejjin u hemm xi arresti wkoll kriminali fil-kuntest ta' xi każijiet ta' korruzzjoni mbagħad naraw se jiġri fil-futur. Issa ma nitkellmu fuq l-effiċenza u l-effettività tas-sistema, kif semmejt kien hemm ħafna emendi tal-qafas leġislattiv. Imma hemm bżonn ngħidu illi hemm ħafna x'namlu, pereżempju f'dan il-qafas il-proċeduri simplifikati hemm bżonn jiġu introdotti fl-investigazzjoni tar reati minuri, per eżempju meta wieħed eh, jisraq minn xi ħanut ma rridx ikunu suġġetti għall-istess proċedura eh, bħal qtil u s-simplifikar tal-proċedura tfisser l-investigaturi mill per eżempju l-korp tal-pulizija u prosekuturi kunu jistaw mbagħad jikkonċentraw fuq ir-reati iktar importanti. Per eżempju kriminalità organizzata, l-kummerċ illegali, l-possess, l-każijiet ta' frodi u kummerċ illegali. mil perspettiva tagħna ġifieri tal euam għandna għanna bżon namlu ħafna biex inkunu nistaw naslu għal risultati. Kwistjoni oħra dejjem ta' effiċenza u effettività hija l-ħtieġa li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn il-prosekuzzjoni u il-pulizija. Aħna bħala missjoni għana ko-presidenti ta' grupp ta' ħidma mal-Pulizija Nazzjonali fuq ir-riform tas sistema ta' investigazzjoni kriminali u reċentement sidna l-prosekuturi biex jipparteċipaw. Għana kontenta ħafna diġà aċċettaw bil-fom. Jekk nitkellmu mbagħad fuq l-investigazzjoni kriminali għandha bżonn insemmu illi hemm ħafna riforma dejjin eh, fl-Ukrajina mħabba il-Bureau ta' kontra il-korruzzjoni, kif ukoll Bureau Speċjali ta' Investigazzjoni se after derwaqt u din hija sfida importanti għal prosekutur ġenerali biex ikun hemm koordinazzjoni u kooperazzjoni fost l-entitajiet kollha u dawn l-istituzzjonijiet kollha. Issa dak dik hija l-effiċenza diġà qegħdin nieħdu ħafna passi jew huma pendenti u naf li l-Prostur Ġenerali l ġdid huwa interessat illi stabbilixi sistema ġdida ta' ġestjoni e-case management system u aħna nistgħu nappoġġaw dawn l-inizjattivi. Biex nala id-diskors tiegħi nixtieq ngħid illi aħna lesti nappoġġaw l-Uffiċċju tal persekutu Ġenerali tal-Ukrajna fit-triq tiegħu lejn ir-riforma fuq il-livelli kollha, jiġifieri reġjonali, ċentrali, kif ukoll fuq il-livell lokali biex ikun responsabli, indipendenti, effiċenti u effettiv pala missjoni nemmen nistaw namlu ħafna mal-imsiħba tagħna biex ntejbu l-effiċenza u l-effettività billi għanna l-aħjar prassi ta' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Imma għal dak li huwa titjib tal-indipendenza u r-responsabilta' Da se jkun ħidma kbira taħt il-mexxejja tal-servizz tal-prosekuzzjoni. Imma mbagħad ukoll sta li prosekuturi individwalment biex huma ikunu jistaw jaċċettaw jagħmlu tagħhom il-valuri għal benefiċċju tas-sistema tal-istat tad-dritt. It-triq hija twila dimna imma kif tafu Is-suċċess ta' kull riforma jiddependi minn nies konċernati. Grazzi ħafna l-Sur Lanċinskas, issa ngħaddi l-kelma l-Sur Shabunen. Hello, everyone, I will try not to switch to Ukrainian, so I give you pardon for my language. Um, so first of all, I would... Mela, l-ewel net, irrit nirringrazzja l-istituzzjonijiet Ewropea da kollu li jamlu għal pajjiż tagħna il-pożizzjoni soda tagħkom Eh, enitna ħafna. Mod partikolari nishtiq nir-ingrazzja l-Baxxatur Tombiski illi eh, ena ħafna kella ħafna affluenza fl-Ukrajna għaliex blajnuna ta'kom bl-appoċ tal-medja, appoċ internazzjonali irnexxinna niksbu ħafna fl-Ukrajna. Ħanajdilkom ftit affarijiet aħna għanna il- reġistri tal-istat miftuħin naħseb memx pajjiż ieħor eh, fil-Ewropa fejn tista' ssib daqshekk informazzjoni dwar is-sjeda eh, daqskemm għandna fl-Ukrajina. Aħna dana ksibni anki minħabba lajnuna ta'kom. U nirringrazzja wkoll is-Sur Petrenkos għaliex dana ma setax isir mingħajr l-isforzi tiegħu L-Ukrajna hija eh, ġenna għal ġurnalisti investigattivi fl-Ukrajna. Kulħadd jista' jsib kollox fuq kulħadd, imma r-riżultat huma l-każijiet kriminali. U anki hawnhekk għamilna passi importanti l qoddim għanna l-inforzar, forza tal-inforzar tal-liġi issa fl-Ukrajina li għal dawn l-axar ftit żmien qed jippruvaw jagħmlu x-xogħol tagħhom u diġà rajna xi riżultati mill-għall-ewwel sitt xhur irnexxilhom jaqbdu id-doppju ta' imħalfin korrotti mill-li irnexxilom jagħmlu sentejn u nofs ta' qabel hemm nies illi qegħdin ikunu investigati issa għandna il-membru tal-10 Kumitat Elettorali, il-kap anzi tiegħu illi qed jiġi investigat alleati tal-ministri U ma tizmas ftit ta' snin ilu dan laqas kan sajna nimmaġinawh li jisir fl-Ukrajna u issa fil-fatt qed isir. Is-sistema edha tiġġilet lura u hawnhekk qed nirreferi eh, l-ikbar parti ta' l-elit politiku fl-Ukrajina huma qegħdin jippruvaw eh, jihdu il-fondi mill aġenzija l-ġodda, jippruvaw eh, jimminaw l-autoritajiet ma jridux illi jgħatu l-istrumenti partikolari sabiex il-buro kontra l-korruzzjoni jista' jagħmel xogħlu b'mod effettiv. L-Anti-Corruption Bureau mandux dritt uh, legali biex jagħmel interċettazzjoni tal-telefonati. Eh, uh, il-polizija il Eh, nazzjonali li tinvestiga reati żgħar għandha dan id-dritt imma dawn le għaliex huma jifmu eżattament it-teddida x'inhi. Hemm problema waħda kbira f'din is-sistema il-rati l-imħalfin fl-Ukrajina tantu huma professjonali illi jirnexxilhom jeqirdu l-każ anki minn qabel ma jibda jinstema. Għanti ftit eżempji, per eżempju, l-iktar investigazzjoni sempliċi li tistaw timmaġinaw, per eżempju, kien hemm imħallef illi kien qed jixxaħħam. Il-proċess ġie iffilmjat investigazzjoni sempliċi ħafna għal tleċċur xhur wara li Nabuk bat il-każ lil Orti, il-każ ma bedex. L-mħalfin kienu qed jgħaddu l-każ minn wieħed tal-ieħor għal tliet kien intbidlu l-istituzzjonijiet tal-rati u xorta waħda il-każ ma fetaħx. Mela, każ ieħor importanti ħafna investigazzjoni dwar l-akbar kumpanija statali fl-Ukrajina, Odessa. U kienem tfittxija li sar minn bunga Mek u kienem telefon li tiħed mill-membru tal-bord dik il-kumpanija l-kbira, timmaġinaw li l-qorti ħarġet deċiżjoni illi din il-formula partikolari ma tistax tintuża bħala evidenza. U l-informazzjoni kollha li kien hemm f'dak it-telefon ma setax jintuża hekk, deċiżjoni hekk arbitrarja. U għandna ħafna eżempji ta' dan it-tip. Aħna ma nistawx din is-sistema li qegħdin nibnu ma nix setati il-rizultati jekk aħna ma nbidlux id-direzzjoni u aħna maħniex se jirna xienna jiena ma tantx jiena ottimist dana maħniex se namluħ fi tliet snin minħabba il-proċedura meħtieġa anki jekk kollox jimxi ħarir xorta dana uh, se jsir fi żmien tliet snin fil-każijiet il-kbar ta' korruzzjoni tliet snin le Barra minnek il-proċeduri illi kienu miktubin f'dik il-liġi dwar l-implementazzjoni jatu iktar possibilita biex il-imħalfin li kienem qabel jibqaw fejn huma milli biex jimbidlu, ma nafx kif se nbidlu s-sistema, mod partikolari f'każijiet ta' kontra l-korruzzjoni li huma tant importanti għall-elit politiku. Għalhekk jiena ninsab ċerti li hemm mod wieħed biss kif insolvu l-problema, il-ħolqien ta' orti ġdida kontra l-korruzzjoni għamnek għandkom dan il-fuljet, mux se noqot nispiegalkom il-sistema kif taħdem, imma din għanda tkun orti ġdida bi proċedura separata għal lażla jew il-ħatra tal-imħalfin. Il-proċedura nistaw, irridu nkunu nistaw nikkontrollawa. Jina ma nifimx xtip ta' influenza għandhom fuq l-implement fuq l-azla tal-imħalfin. Ah, l-NGOs eh, deċizjoni tagħhom jistaw jitqiesu imma jfisser li fir-realtà da ma jsarraf xejn. Għalhekk aħna ma naqblux mal-proċedura meta nitkellmu dwar każijiet politiċi irridu orti separata U issa se nkun onest ma'kom. Aħna għanna il-dispozizjoni ta' din il-qorti l-ġdida kontra il-korruzzjoni, imma hemm il-dispozizjoni li din il-qorti trid tinħoloq u għanna bżon ta' regola separata sabiex din il-qorti issir realtà. Forsi jridu jgħaddu snin qabel ma din id-dispożizzjoni tkun implementata. Għalhekk aħna qegħdin tassew nitolbu lilkom biex tgħinuna kif għamiltu qabel enuna biex nelbu rezistenza politika fl-Ukrajina u blajnuna tal-allejati fiħdan l-Ukrajina u barra minna biex nwaqfu dan il-qorti. Għalix dina hija l-aħħar istituzzjoni biex najdu hekk l-aħħar l-aħħar ħaġa illi għanna bżon sabiex din is-sistema eh, tibda taħdem kif suppost. Grazzi. I would now like... Issa nishtiq nati il-mikrofonu lil-kollega tijaj Monika Makovej illi għanda interventa 10 minuti u kol forsi xi referenza għad diskorsi li saru qabel. Grazzi. Kif għattilkom qabel? Din dan il-proċess ta' riforma għaddejt minnu jena fir-Rumanija. Qabel ma' Rumanija issieħbet fl-Unjoni Ewropea. u qed nara li eh, l-affarijiet huma simili ħafna. Jiena nixtieq ngħid ħaġa waħda. L-ewwel nett Jiena verament irrit narak tiġilura għawnek eh, sena oħra biex tajdenna li implementajtu għalmenu nofs dak li għatu li set implementaw. Se tkun maħħaġa diffiċli ħafna, se jkun hemm ħafna rezistenza u ħafna problemi. L-adozzjoni tal-liġijiet hija l-iktar ħaġa faċli, l-implementazzjoni tagħhom hija ibsa, aħna nawguralkom kull suċċess. Issa, il-lan huwa il-, il, il trindif tal-ġudikatura. Jekk il-ġudikatura tkun nadifa, tnadda fil-klassi politika u koll, għalek din għanda tkun priorità. Issa, iż-żieda tas-salarji għall-imħalfin din hija ideja tajba, ħaġa tajba, għamiltuha imma xorta mhux biżejjed ma jfissirx li mhux se jxaħmu. Umbat illi dawn jinħatru għal tul il-ħajja ħaġa tajba sabiex tiżguraw l-indipendenza tagħhom, imma din laqqas mid garanzija illi mhux se jkunu korrotti Aħna naraw mill-pajjiżi fir-reġjun illi il-tixħim jizdiet. Entom tajdu uċuħ ġodda ġenerazzjoni ġdida, ħanajdilkom l-uċuħ il-ġodda u l-ġenerazzjoni il-ġdida irridu iktar flus minn dak ta' qabilhom. Aħna għanna kazijiet bimħalfin zazah li qegħdin jitolbu eluf ta' euro anzi mijiet ta' eluf ta' euro, ta' sitra miljoni, qabel kienu biss mijiet ta' euro, issa wasanna għal mijiet ta' miljoni. Uh, eh, imma dawn l-imħalfin nistaw neħilsu minnom, anki forsi mux permezz ta' mezzi kriminali, ta' liġi kriminali għalix dawk iduma ħafna, imma Mhuwiex aċċettabbli illi wieħed ikollu każ fi qorti jew qudiem prosekutur illi każ ikun preskritt u tara li l-prosekutur m'għamel ftit li xejn. Jekk għamel hekk, mela daqshekk barra jew inkella ma tippubblikax id-deċiżjoni immedjatament barra Jiġifieri jista' jkun hemm filtri oħrajn, mezzi oħrajn kif teħles minnhom għaliex li wieħed jeħles il-ġudikatura mill-korruzzjoni hija l-iktar fażi diffiċli. Issa il-ġlieda kontra il-korruzzjoni politika oġobni ħafna dak li għattinti. li il-politikanti edin jidġildu l-ura, mux edin juqodu bidejon fuq zaqqom. L-iktar ħaġa importanti hija illi ukoll innatfu il-klassi politika, l-ġlieda kontra l-korruzzjoni politika u intom għattu illi tridu taqbdu il-ħut il-kbir. F'dawn il-pajjiżi kandidati kollha kellna l-istess sitwazzjoni. Hawnhekk nixtieq nikkummenta wkoll fuq il-tabella li ppreżentajt inti għattinna illi aħna irridu naqlu il-ħut il-kbir, il-mafja statali ta' Jakovic. Issa, jiena se ngħidlek illi jekk inti eh, taqbad il-dak li kienaw qabel, xorta mhux se jirnexxilek terġa' tikseb il-fiduċja, mhux qed illi dawn kienu puri, imma dana mhux biżejjed biex terġa' tikseb il-fiduċja kull fejn ikun hemm is-seta u l-flus hemm ir-riskju tal-korruzzjoni jew anke jew il-ġudikatura jew il-klassi politika meta jaraw in-nies li huma fis-seta illum li qed jiġu investigati. Jiena niftakar x'ġara fir-Rumanija. Jiena ħloqt uffiċċju tal-prosekutur eh, kontra l-korruzzjoni u li eh, ħadem sew u kellna ħafna ministri li kienu inkarika Eh, ħafna mħalfin u prosekuturi illi eh, intafaw il-ħabs. L-ewwel każ kien jina fil-gvern kont ministru u kien il-viċi prim ministru. U kien eh, fil-medja illi dana kien qed jiġi investigat minn dan l-uffiċċju. Umbat il-seduta li jmiss il-Prim Ministru għalli Monika jiena ħsibta li se tibda tiġri wara il-membri tal-Oppożizzjoni aħna għadna le, le, Dana jiddependi mill-provi li konna kull min jagħmel xirejat, kull min ikun korrot anki membri ta' dan il-gvern irrid iwieġeb għall aġir tiegħu. Dak ifisser li meta ngħidu ġudikatura eh, indipendenti. Iva, aħna nistgħu ngħidu, nistgħu nammettu li l-oppożizzjoni wet et reati, imma dana mux bizzejiet illi nippuntaw sebajna lejn l-oppozizjoni, rridu narawx qed isir fostna u koll. Issa, il-politikanti li mux edin juqodu taħta, meta għanna nitkelmu dwar il-ġlieda kontra il-korruzzjoni politika, forsi din hija eh, kontradizzjoni. Għaliex aħna l-ewwel naddu il-liġijiet u nitolbu l politikanti adottawhom u huma jafu illi jekk dawn il-liġijiet ikunu implementati se joħolqulhom problemi għalihom stess forsi jispiċċaw il-ħabs jew l-assi tagħhom jiġu konfiskati, eċetera, eċetera Għalik dan jista sir bis fil-periodu ta' qabel l-adezjoni, jew f'periodi fejn ikun hemm pressjoni mill-pubbliku u anki minn barra. U Iva, dawna qegħdin jiġġieldu lura huma jaddottaw il-leġislazzjoni bittama li din qatt ma tkun implementata. Mbagħad tkun implementata u huma qatt huma se jieqfu jippruvaw l lura. Dan rajnih fil-pajjiżi kollha fi Slovenja, pereżempju wara eh, l adezjoni fl-Unjoni Ewropea, ipprovew darbtejn l-oppożizzjoni u l-gvern fis-seta eh, illi eh, jizmantellaw l-Aġenzija kontra il-korruzzjoni. Provaw jizmantellaw din l-istituzzjoni mar rnexxilhom xo bat provaw jimminawa s seta ta' din l-istituzzjoni ibidlu il-liġi jiprovaw ili jħallu lilhom infushom barra mill-ambitu tal-liġi. Imma xorta waħda baqaw korrotti. Huma qegħdin jaraw kif se jwaqfu dik l-istituzzjoni li qiegħda tiġilet kontra l-korruzzjoni u fl-aħħar mill-aħħar jekk huma ma jirnexxilhomx jiżmantellaw l-istituzzjoni issa r-Rumanija differenti ħafna wara tmien snin imma bħalissa qed jippruvaw ibidlu il-liġi u jajdu per eżempju li konflitt tal-interessi madux ikun rejat u l-abbus ta' seta m'għandux ikun rejat għalix qed jgħidu hekk għaliex ħafna minnhom propju minn dawn l-affarijiet jinsabu ħatja. U il-koll irridu nifmuhom dawn l-affarijiet, nkunu nafu bihom u tweġiba hija dan huwa possibbli u nies palek, palek, palek, intom tridu tajdu le, kif jiena għat le l-Prim Ministru jekk e, intom e, e, kważi kważi ħaġa stramba li inti tajt le lil-kap tijak, kif jiena kelli najt le lill-Prim Ministru tijaj stess, Iva, tridu tajdu le, tridu tifqulhom il-dawn in-nies, issaqsukom għalfejn il-persuna qed tiġi investigata, da wieħed minna u jajdu l waqqafa l-investigazzjoni, jiena ngħidilhom, le, jina mussaniqaf u minsan ċempel il-ħat. Aħna għanna bżon nis ta' dan it-tip. Nis bħal dawn jistaw waslu għal-bidla. Gvern waħdu mux se iġiba din il-bidla u jridu jkunu nis individwi ta' rasom ibsa, nis determinati illi jistaw iwaqfu u jostakalaw dan l-intervent politiku li nis nisa ħossuwa u mbagħad jistgħu jgħinu lil dawn il-prosekuturi u mħalfin indipendenti u professjonali biex ikomplu b'xogħolhom. Issa kif se sibuhom dawn dak kwistjoni oħra. Tidu tużaw il-psikoloġija, per eżempju, biex tkunu tistaw eh, taraw kemm huma nies integri, kemm huma sinċiri, kemm huma determinati qabel ma taħtruhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Monika qed nara li hawn żewġ kollegi illi anzi tlieta li u jintervjenu. Is-Sur Demis Marker, Rana Gomes, eh, u s-saznala għalix eh, mawxħin, mawxħin. Erba mistoqsijiet fil-qosor ek joġobkom. Ana. Grazzi, jiena l-ewel net irrit najt illi eh, naqbel u koll ma dak illi għalet uh, għanna fuq l-ICC ma nafx għalfejn għat imdan il-posponiment ta' tliet snin għad bar il-ratifika tal-ICC, nispera li għandkom tweġiba għalix dan huwa fil-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina u dan għandu jkun priorità anke l-fatt li hemm il-ġlieda għal drittijiet tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-aggressjoni u l-ksur ta' drittijiet Eh, tal-bniedem u l-Ukrajina hija propju vittma minħabba il-gwerra u l-aggressjoni tar russja Imma u koll dana jiservi fil-ġlida kontra korruzzjoni għax ħafna drabi rajna illi il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ħafna drabi kun qed jaħbi il-korruzzjoni sabiex in-nies ma jitkellmux. U irrit ngħid ukoll illi jiena naqbel ma' dak il qal eh, il-Sinjur Eh, il-sur Xaburin, met nis jġildu. Per eżempju, l-Ukrajina, situazzjoni hija kera ħafna jiena tlabt li kunem sanzjonijiet fuq l-Ukrajina għaliex il-ċittadini u żgħażagħ fl-Ukrajina kienu determinati u kienu kisfu il-reba ta' Janukovic u hija ħaġa illi tiskanta bija meta xaħat pal Andre Portnov jinħeles anzi u jiġilet lura minn fuq u illi ħarrek l-Unjoni Ewropea u Klujev u oħrajn. U jena naħseb illi ħafna res, għanna ħafna responsabilta biex nappoġġawkom f'din il-ġlieda kontra il-korruzzjoni u hemm ħafna modi kif dana jista' jsir per eżempju bl-appoċ l soċjetà ċivili imma u koll appoċ eh, fl-uffiċi ta' dawk li huma fil-gvern u l-uffiċi tal-prosekutur illi huma determinati li jagħmlu differenza. Aħna fil-Parlament adottajna riżoluzzjoni fuq l-irkupru tal-assi u l-bżon li l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-irkupru ta' lassi ta' iż-żmien kien iż-żmien tal rebbi arbija imma dan jista' jintuża bħala mudell għal kull pajjiż ieħor. Aħna f'dan il-Parlament qed innoħolqu eh, kumitat biex jinvestiga il-Panama Papers jiġifieri it tax havens kollha, u aħna ovvjament nafu illi il-korruzzjoni illi hemm fil pajjiż tagħkom huwa marbut ħafna mill-qrib u appoġġat mill korruzzjoni li hawn unnek fl-Unjoni Ewropea ma taħsbux il-prosekutur pubbliku ra sab assi moħbija fl-Awstrija, f'ċipru, fil-Latvija, fil-Renju Unit, fl-Italja biex nsemmi ftit minnhom, ftit mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifir korruzzjoni edha fl-Ukrajina daqskem edha hawnhekk fostna u jina għawnek irrit najt jek joġobko għajdulna xtafu għalix permezz ta' dan il-komitat investigattiv fuq il-mod kif tintuża s-sistema finanzjarja tagħna bħala mekkaniżmu għal ħasil tal-flus, aħna nistgħu nenukom u fl-aħħar net irrid ngħid ukoll li eh, jiena rajt il-presidenza ta' Transparency International u għammar l-Ukrajina u offra assistenza speċjalizzata u nittama li eh, sur eh, prosekutur illi inti se taċċetta din l-offerta għaliex l ukrajina bħal kull pajjiż f'ċirkostanzi simili għandha bżonn l-għajnuna kollha speċjalizzata li tista' tikseb. <clears throat> I won't be long. Mussendum, interventija jishtaqt biss infakkarkom illi illum kena diskussjoni fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin dwar il-ħelsim il visa l-Ukrajina l-Unjon Ewropea. Enet, sabiex il-korruzzjoni titneħħa mill-Ukrajina u fil-fatt għalhekk għandna wkoll eh, l-azzjoni fir-rigward tal viza sul-plantazzjoni. Jiena rakkomandajt li malaj kemm jista' jkunu u mingħajr l-ebda dewmien natu il-ħezim il-viza għall-Ukrajina. Iżda, irridu nkomplu nħedġu l-Ukrajina illi tkompli fil-ġieda tagħha kontra il-korruzzjoni. U sabiex ikun hemm aktar sforzi kontra l-korruzzjoni u sabiex nejnu wkoll dawk il-forzi politiċi fl-Ukrajina illi jappoġġaw din il-ħaġa, aħna nipproponu dan li ġej. U jiena sejjer naqra linji mill-opinjoni preferenza din il-ħaġa nittama illi e, jiġi aċċettat mill komitata Affarijiet Barranin il-Parlament biex ninċevtivizzaw il programm ta' riforma, mekanizmu ta' monitoraġġ għandu jiġi introdott biex naċċertaw li l-Unjoni Ewropea kollha pressjoni fil-waqt illi jissok tal-monitoraġġ wara l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni ta' stat ta' dritt u ġieda kontra korruzzjoni, mhux biss sissa iżda wkoll din il-ħaġa trid titkompla. Mbagħad il-mekkaniżmu ta' sospensjoni per aktar mal-emergency break għal moviment ħieles mingħajr viża fil-rigward ta' Turkija, dina ħaġa mhix biżejjed għaliex tifoka biss fuq ir-riskji ta' migrazzjoni. U dina għanda u koll nżidu maħħa żida ta' benchmarks u standards meħtieġa jiġifieri aħna nipproponu illi parti oħra leġislazzjoni e, tkun imsemmija hawnhekk biex bekk ikonna progress u implementazzjoni fuq kondizjonijiet illi huma inklużi anki fil-kondizjonalità IMF għall-Ukrajina u dawna kol jiġu speċifikati bil-kidba biex dejjem inkomplu l-inċentivizzaw l-Ukrajna biex tassew irdu għal kollox il-korruzzjoni mill-ħajja pubblika tagħha. Grazzi. Grazzi jazzek tal-li inti u kol erbat iż-żewġ diskussjonijiet tal-lum. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Eh, Sur Demis Maker, grazzi għall-idea tagħkom mill-panel anki il-kas rumen u l esperjenza li smajna. Jina minix membru ta' dan il-komitat, membru ta' komitat ta' assoċjazzjoni ta' kooperazzjoni tal-parlament u għallura jina insegwi dak li qed isseħ l-Ukrajini u li għal xi sentejn, jina fjamming u niġi mill-żona tal-punent tal-Unjoni Ewropea, però xorta waħda jiena interessat u nappoġġa sewwa lill-Ukrajina. Il-riforma tal-ġudikatura huwa pass il qudiem biex issaħħu l-proċessi demokratiċi fl ukrajina permezz ta' svilupp ta' sistema ġudizzjarja li tkun effiċenti, ġusta, tirrispetta d-drittijiet umani u l-libertajiet essenzjali biex bekk ikun hemm ukoll ġdida kontra l-kriminalità biex ikolkom stat mingħajr korruzzjoni u jkun hemm dejjem rendu kont fuq livell individwali u anke fuq livell ta' istituzzjonijiet u anke biex terġgħu jkollkom il-fiduċja tas-soċjetà. U aħna wkoll smajna mis-sur Xabunin dak li jiena wkoll smajt u tallimt mill-aħħar żjara tiegħi fl-Ukrajna f'xi ftit tal-ġimgħat ilu U kif semmejt fl-ewwel kumenti tiegħi wara l-ewwel round. Ħafna għandhom l-impressjoni li s sistema l-antika qed tiġġilet lura. Jiġifieri matul Majdan kien hemm teżiża għas-sistema l-antika, però il sistema l-antika ma żar maċċal kollox din hija eh, l-impressjoni li għandi. U iva, il-ħin kontrina f'dan il-każ u naqbel ma'kom. Il-politiċi u għansi parti mill-elit politiku edin jġildu l-ura u jiena politiku u kol u din nara stramba għaliex biex ikun hemm il-fiduċja jiena kont nistenna li l-politiċi jafsu l-gas f'termini ta' riforma biex bekk huma jerġa' jkollhom il-fiduċja biex jipprevjenu majdan ġdid milli jafsu l-gas iżda fl-istess waqt jollu l-handbrake biex bekk imbagħad inti eh, tagħmel aktar problemi għal-vettura tiegħek. U allura tistgħu tispjegawna dan l-elit politiku x'hemm warah fejn hija, minn fejn ġejja l-pressjoni? Għajdulna onestament, minn fejn ġejja din il-pressjoni? Li ma interessi, ma tant importanti li għamlu hekk. Umbat, mistoqsija oħra diretta sur Lutsenko. Skont l-informazzjoni li għandi jiena, il prosekutur lokali tal-Ukrajina jaqla madwar 5,000 grivna fix xar dik l-informazzjoni li għandi. 180 euro fi xar. Tista tikkonferma din l-informazzjoni u kif tista possibilment eh, tipprevjenu l-korruzzjoni fil-ġejjieni? Kif tista twaqqaf eh, imġiba ta' korruzzjoni meta prosekutur irid jgħix paga daqstant baxxa? Kif tista taċċerta li l-affarijiet ma jissoktawx eh, bħalma kienu? għaliex il-prova tal-korruzzjoni ħafna drabi ikun E, nuqqas taħlas għal ħaddiema ta' ċivil. U din li informazzjoni li jiena akkwistajt xtaqt nisma minn għandkom jekk dan għux minnu. Jiena nemmen fil-ġustizja u fl-istat ta' dritt u nemmen ukoll fl-Ukrajna. Grazzi. L-aħħar mistoqsija l-Lena Pristajkom pat nisimaw il-kellima. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal tajtuna l-opportunità li nindirizzawkom. Jena nilqa dan l-avveniment illi ħafna u kol uffiċjali Ukrajini u kollu ma prezenti biex bekk nisimaw dwar riforma fil-setturi tal-ġudikatura u anki fil-qasam tal-prosekuzzjoni. Aħna nikkonfermaw li aħna lesti naħdmu flimkien imkien ma'kom biex ikonnem ir-riformi meħtieġa. Ninaqat ma dak li intqal u li smajna mistoqsijiet il-pressjoni u r-resistenza ta' sistema. Su Petrenko u Lutsenko, x'inhuma l-esperjenzi personali tagħkom f'termini ta' resistenza u x'inhuma l-istrumenti tagħkom biex tiġildu s-sistema? Sur Petrenko, inti ilek fil-pożizzjoni tiegħek u x'inhuma l-pjanijiet tiegħek biex inti l lura? Grazzi ħafna. Mela, issa se nitlob il-Ministru biex forsi kollu żewġ minuti, mbagħad is-Sur Lutsenko, is-Sur Laċinska, mbagħad is-Sur Xibunin, l-interpreti tagħna se jitilquna 10 minuti oħra bekk irdu nżommu mal-ħin, jekk iġobkom. Question. Grazzi ħafna. Grazzi tal-mistoqsija. Tafux ir-rieda politika u l-pożizzjoni personali huma t-tnejn l-aħjar riżultati kontra is-sistema antika. Jina ili sentejn fil-Ministeru tal-Ġustizzja l-iktar ministeru illi għaddu għall-antika ħanajdu hekk. Kenna departimenti każijiet ta' korruzzjoni kbira ħafna, per fil-proċess ta' reġistrazzjoni xwiħet jista' jagħmel meta jisir ministru ma nistawx, ma stajċ nibqa' ideja fuq zaqi. Hija jew pożizzjoni sempliċi fejn wieħed jaċċetta jew tbiddel kollox. U lek matul sentejn naqqasna il-staff darbtejn. Meta bdejt kien hemm 27,000 persuna illi ħadmu issa għandna biss 12,000 persuna. U Ovvjament dawk id-departamenti aħna provajna inneħħu dawk in-nies li kienu korrotti anke fuq livell lokali. U mbagħad ftaħna r-reġistri kollha u għaddejna il-leġislazzjoni ta' kontra korruzzjoni waħda mill-aħjar leġislazzjoni li teżisti fl-Ewropa. Issa saqsuni fuq il-problemi fis-sistema tal-rati. Huwa l-antijaj personali li nħa dawn l-anijiet l-imħalfin huma independenti ħafna imma għandhom l-istess problemi pa' sistemi l-oħra pal servizz tal-uffiċċju tal-prosekuzzjoni jew tal-korp ta' pulizija. Issa għandna l-possibilità illi inkunu nistaw inġeddu l-biċċa kbira tas sistemi tal-rati. Dinja possibilità unika permezz tal-kompetizzjonijiet pubbliċi u l-partiċipazzjoni attiva tal-NGOs, tal-avukati, tal-komunitajiet permezz tal-garanziji tal indipendenza ta' dawn in-nies illi se jagħmlu parti tas-sistema l-ġdida permezz tas salari ġodda. Imma wieħed hemm bżonn jifhem illi l-indipendenza ta' dawn l-imħalfin hija obbligu għadmir u jekk ma jekk jizvijaw minn uh, dawn il-valuri, ovvjament se jispiċċaw il-ħabs, mhumiex xi kasta speċjali, ġerarkija speċjali, u għalhekk aħna se jkollna suċċess nemmen. U s-sistema antika li kellna dik il parti mill-istorja. Issa se jkollna sistema ġdida li tħares sejn il-futur u hekk se nagħmlu. Grazzi ħafna Is-Sur Lutsenko issa. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Nixtieq ngħid lis-Sinjura Makovej illi jiena preżentazzjoni tiegħi tajta bħala titlu l-istat tal-mafja fil-ħakma ta' Janukovic. Nixtieq nispjega xi ftit Iva ta' spis nisma dawk li għajduna ma tistawx tkomplu e, eh, tiprofaw issibu Janakovic. Imma tridu tifmu illi l-ruq tal-oppozizjoni jiġu minn dan il-fattur. Jekk jiena għandi l lista ta' Janukovic li għandu miljuni ta' dollari li ħadhom miegħu jekk nix jekk mbagħad biex tixri vot tal-elettorat kollu bżonn xi 3 miljuni, is-sistema tat-taxxa, is-sistema tal-foristerija kollox kien maqbut ma' din il-sistema ta' ta' korruzzjoni. U għallet bil-forsi kolna nikkondannaw il-sistema li kellu Janukovic għax xeklek u ħadd ikollu l-impressjoni illi kollu xejman bidel li kollox baqa l-istess. U qegħdin namlu biss affarijiet kosmetiċi superfiċjali. Din is-sistema però iva tesisti, mhijiex daqshekk organizzata bħalma kienet jew daqshekk koerenti imma l-istess nies qegħdin hemm. Il-ġimgħa li għaddiet kellna nies arrestati illi kienu seqqu xi miljun dollari u xuħut marru Mosca xuħut għadhom fl-Ukrajina jew ħarbu lejn il-Ġermanja u għalhekk is-sistema ta' Janukovic mhix sistema illi tista' tkun separata minn xi suċċessi ekonomiċi jew politiċi. L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku issa għandu bżonn ukoll jaqbad il-każijiet l-antiki u il nabu li eh, hija l-uffiċċju ta' antikorruzzjoni u koll għandu bżonn jaqbad każijiet ġodda. Issa fuq il-mistoqsija kif se niġġieldu hemm biss tweġiba waħda ma nistawx nibżaw. Jiena għaddejt żewġ Majdan kont il-ħabs, parteċipajt fil-gwerra u naf li hemm biss soluzzjoni waħda għanna bżon ma nibżawx, nkomplu għaddejjien, naqdu dmirna u ek inkunu nistaw naslu għas suċċess xienna. ċertu stadju se trasmetti l-informazzjoni fuq l-organizzazzjonijiet kriminali taħt il-gvern li kien hemm kif ukoll dan il-ġdid imma s-sinjura nixtieq ngħid illi id-differenza mhix daqshekk sostanzjali. Senżom fil-qosor ħafna hemm tlet sfidi għal kollegi tagħna mill-Ukrajna l-ewwel net l-implementazzjoni mill-gvern tal-Ukrajina u l-pjanijiet ta' azzjon diġà approvati, ir-riforma ġudizzjarja u mbagħad l-isfidi ekonomiċi li għandhom u l-investigazzjoniet li għandhom bżonn jaraw ir-riżultati li ma se jkunu. Għax il-pubbliku ekket jistenna. Hemm każ pereżempju magħruf ħafna li huwa involut f'każijiet ta' korruzzjoni. Mbagħad ovvjament qegħdin dejjem niċru kontra Ismin, għax il-pubbliku ma jċistenna iktar. Grazzi ħafna. Um, Memx loġika politika fil-mod kif l-elit fl-Ukrajina edha topponi il-riformi b'mod partikolari il-riforma kontra korruzzjoni. Barra minnek, hija xi ħaġa li kontra loġika li wieħed jopponi dawn ir-riformi b'mod partikolari meta jkollok eh, gwerra u nies ma jridux ikompli jistennew. Għallek wieħed uh, m'għandekx tfittex loġika politika, iktar forsi eh, loġika ekonomika jew ta' korruzzjoni. U prov oħra għal dak li għadni kemat, ħafna affarijiet jistaw jisiru mingħajr investigazzjonijiet jew mingħajr strumenti tal-infurzar tal-liġi għaliex dawk il-membri korrotti tal-orti kostituzzjonali jew tal- tal-Kumitat Elettorali Ċentrali li s-sur Lusenko semmijom, dawn kollha jistaw jimbidlu permezz tal-istrumenti politiċi, permezz tal-President u il-Parlament. Għallek memx loġika, memx eh, raġuni għalfejn dawn in-nies għandhom jibqaw fejn huma. L-ewwel ħaġa li għandu jsir skont il-politika loġika il-loġika politika normali u għalli dawn jitkeċċew. Umbat jintefaw il-ħabs Għallek jiena ma nistax nifhem għalfejn dawn in-nies għadhom fejn kienu. L-Onorevoli Makovej. Grazzi. Mela wara dan il-diskors imqanqal mill-prosekutur eh, ġenerali, irrit nirrepeti dak li jgħat. Iva, jiena konvinta illi Janukovic u s-sistema tijaw il-mafja eh, tijaw wet u reati iva u skont il-provi iridu jitres u uddim il-qorti iridu jisiru konfiski, ecc. ecc. Imma fl-istess ħin jekk jitwet u reati minn persuni li huma fil-parlament il-ġdid jew parti mill-gvern il-ġdid, Justice is blind, I just remind you, justice is blind, yes? It's based on evidence.